colleagues, um, please... Uh, aziz kollegi, kjoġobkom sibu postkom bħani nibdew il-laqa. Grazzi. Aziz membri, aziz kalliema u partecipanti, Grazzi tal-prezenza ta'kom għaw fostna u għapjaċir li, li natukom merħba unek fuq ismiħ fuq il-garanziji ta' proċedura l persuni suspetti fuq livell ta' Unjoni Ewropea u triq il-qoddim. Dan huwa valur fundamentali tal-Unjoni, jien kontent li qed ikonna dan ismiħ ta' sekk importanti hawnhekk illum għanna għat ta' membri distinti u kellima u mistiedna il-lum wara nofsinhar. ċerti punti ta' proċedura l ewwel nixtin informakom li l-interpretazzjoni edha fil-lingwi uffiċjali kollha ħlif id-Danis il-Latvjan u l-Kroat. Kunu konxi wkoll li dan is-smieħ speċjalment tal-imstiedna tagħna llum illi ismi huwa web streamed u l-interventi u tal-kalima u parteċipanti ħajkunu rekordejati. Ġifiri biex biex tkun tafu li anka jekk titilqu mid-dibattitu l-proċedimenti ħajkunu rekordjati għal sam il-bidu ta' diskussjoni jekk joġobkom irrispettaw il-ħin limitat li għandkom. Id-diskussjoni tagħna llum ħajjiffukaw fuq il-protezzjoni ta' drittijiet tal-individwi fuq il-proċedimenti kriminali bħala valuri fundamentat tal-Unjoni bħala mezz għal fiduċa reċiproka fost l-Istati membri u fiduċa pubblika fl-Unjoni Ewropea. Fil-kamp Ewropew tal-ġustizzja, ċittadini mhux biss għandhom ikollhom id-dritt ta' smigħ ġust kullimkien fl-Unjoni imma jkunu fiduċju abbużi ta' dan meta jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jiċċaqalqu b'mod ħieles mal-Unjoni Ewropea. Kif probabbilment kollha tafu, il-Kumitat tagħna bħalissa għandu qudiemu tliet farz leġislativi f'dan il-kamp. L-abbozz ta' direttiva dwar il-salvagwardji ta' tfal suspetti jew akkużati bi proċedimenti kriminali għandna direttiva fuq ċerti aspetti aspetti ta' prezunzjoni ta' innoċenza u t-tielet direttiva fuq għajnuna legali provizjonali u għajnuna legali permezz tal-EAW. Issa, mill-ewel, issa nandi pjaċili nati l-kelma għal 15 minuta l professur Tarus Pronken li ħatatina introduzzjoni ġenerali għal dan is-suġġett. Professur Spronken jekk joġbok u merħba f'dan il-Komitat Libe u għal dan is smiħ Grazzi. Grazzi ħafna tal-istedina hawnhekk ġejt mitluba biex natikom idea ta' suċċessi u l-sfidi li għanna qoddimna dwar il-garanziji proċeduri għal persuni sospetti fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea. Dak li se nagħmel u li se nagħtikom huwa li nfakkarkom malajr fuq il-problemi komuni li għanna palissa li kienu li huma wkoll raġuni biex nadottaw dawn il-miżuri dwar il-problemi li sospetti jiffaċċjaw fl-Unjoni Ewropea għamilt lista f'di slide diversi kwistjonijiet li għanna li għan ninkellinkom dan huma prattiċi li jfixklu id-dritt għas-silenzju il huma relatati mill qrib ukoll fuq l-użu eh, l-użu eh, l-użu żejjed ta' detenzjoni ta' qabel il-ġuri u perjodi twal ta' detenzjoni qabel ma jsir is-smieħ. Dinja sproporzjonata mal- mal-popolazzjoni fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa hija 14% 16% fil-Finlandja, fl-Ingilterra u f'Wales u madwar 60% fl-Italja. Dan ifisser illi meta niffaċċjaw ċarġis eh, kriminali, akkużi kriminali, probabilment ikun hemm detenzjoni ta' qabel eh, smieħ għal żmien twil u ta' influenza fl-użu ta' dritt ta' silenzju. Il-kwistjoni oħra huwa il-falliment li nigarantixxu fil-prattika dritt tal-għajnuna legali fl-istadju investigattiv fil-prattika din ngħidu għax b'ħafna parti kbira tal-Istati Membri tal-Unjoni għandhom standards tajbin fil-leġiżlazzjoni. Imma l-punt propju huwa daw l-standards, daw il-livelli kif jiġu imdawrin fil-prattika. U hemm nuqqas ukoll ta' garanzija dritt ta' informazzjoni li persuni sospettati f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet u anke informazzjoni dwar x'tip ta' materjal hemm fil-case file u aċċessa l veru file. Il-problemi li aħna identifikajna dwar għajnuna legali u għannuqqas ta' strutturi proċedurali u għajnuna fil-waqt, fil-ħin, hemm pajjiżi li m'għandhomx skema tajba, l-avukati ma jkunux jistaw, mhux ma jkollumx il-possibilità li jagħtu għajnuna legali fil-waqt meta għandek persuna arrestata fil-station tal-pulizija nuqqas ukoll ineffettività, mekkaniżmi ta' infurzar tal-istrutturi f'ħafna drabi, ħafna drabi rajna kwalità fqira, kwalità baxxa ta' għajnuna legali li tinata, li tiġi offruta li għandha x'taqsam ukoll mal-kif l-avokatijatu din lajnuna u kif jiġu imħalsa daw l-avokati. Dan huwa dinja kwistjoni kbira naħseb li qiegħda tiġi diskussa l-għara nofsinhar ukoll il-kwistjoni ta' għajnuna legali Jiena naħseb aħna l kolna fu li mingħajr għajnuna legali parti kbira ta' suspettati u, u ma jkollhomx għajnuna legali. 95% ta' tal-persuna persuni suspettati u l-akkużati ma jkunux jistaw l għajnuna għall-għajnuna legali huma stess u rajnuna legali rridu naraw kif niregolata fuq livell nazzjonali. Ħan naraw ħafna metod, metodi ta' applikazzjoni komplikata, misċara, jew timxi bil-mod. U anka il-ħlas lil daw l-avukati ngħidu aħna tal-fqar mhix biżejjed anka da minħabba l-kriżi ekonomika u naħseb dan huwa topik importanti fil-lista tal-prioritajiet ta' kull gvern nazzjonali. Il-mekanizmi ta' ħatra ta' avokat ifixklu l-indipendenza tal-avokati għax ifisser ukoll mhux biss jiddependi mhux biss fuq min jażel l-avokati imma meta il-gvernijiet jagħmlu l-għajnuna legali permezz ta' ċerti mekkanizmu ta' avukati u uffiċċji li jridu jiffermaw biex jagħtu ċerta jnuna legali tul ċertu żmien dan jista' jaffettwa ovvjament il-kwalità u l-indipendenza tal-avukat in kwestjoni. Allura, dan kollu għandu konsekwenza għal disponibilità tal-avukati, il-kwalità tal-avukati u anka l-kwantità tagħhom Issa, jekk inħarsu lejn u dinija inħarsu l lura prezentazzjoni ta' roadmap fuq l-screens għal meta kienet ippreżentata fuq livell ta' Unjoni Ewropea meta ġi deċiż il flok li niprofaw naslu għal strument sħiħ li jkopri il salvaguardi proċedurali tal-persuni suspettati dan għandu jittieħed allura approċ pass pass wara pass bil-miżuri legali tal-roadmap Kif taraw u d-diemkom intom il-koll tafu il traduzzjoni u l-interpretazzjoni u drittijiet ta' informazzjoni u l-akkużi u, u pariri legali jinkludu komunikazzjoni ma' impiegati u autoritajiet ta' konsli, konsulari, dan kollha sabu mezz kif biex jidħlu f'direttiva u dak li qed jiġi taħt diskussjoni bħalissa u għalajnuna legali b'salvagwardji speċjali għal persuni suspet, persuni suspettati vulnerabli qed nitkellmu issa fuq tfal u dak li kien hemm miktub fir road map kienet green paper fuq detenzjoni ta' qabel is smigħ Mela l-ewwel net dak li nixtieq nisħaq huwa li nixtieq verament sinċerament ngħid illi l-Parlament il Ewropew u l-Kummissjoni ħaqhom ta' min jifirħilhom għal dak li wasalna li ħsissa għax dejjem ikun hemm ħafna kritika mill-avukati, minn kull fuq kull livell li miżuri huma forsi wisq. Imma jina naħseb illi kien hemm ħafna suċċess jekk aħna nħarsu lura lejn is-sitwazzjoni kif kienet fl-2007 meta saret il-qafas, eh, deċiżjoni qafas ta' dak iż-żmien. Allura x'nixtieq ngħid l-ewwel? Aħna wettaqna studju ġewwa l-kustodja tal-Pulizija l-Università ta' Maastricht flimkien ma' imsieħ boħra biex inħarsu kollejn l-affettività prattika ta' daw il-miżuri bħal traduzzjoni u interpretazzjoni, dritt ta' informazzjoni, dritt ta' għajnuna legali u, għajn, u assistenza legali u dritt ta' silenzju fi Franza u l-Ingilterra u Wales aħna da rajni hemmhekk u anka l-Iskozja għandha ġurisdizzjoni differenti minn dak tal-Ingilterra u Wales li għamilna huwa studju empiriku b'nies ipoġġu e, ikunu bil-qeda ġewwa police stations u inħarsu lejn kif daw id-drittijiet kienu e, e, qed jiġu maqlubin fil-prattika u x'tip ta' problemi kienu qed joħorġu permezz ta' daw id-drittijiet. L-istudju twettaq f'sitwazzjoni li fejn l-implementat il-perjodi tal-implementazzjoni tad direttivi li diġa ġew adottati ma għadhom ma skadewx, ġifri dan għadu il-pre-implementazzjoni biex najdu hekk fir-riċerka tal-affarijiet kif huma f'dak il-moment biex natikom biss li ta' affarijiet li aħna skoprejna u nittamaw li id-diretturi verament itejbu itejbu il-situazzjoni huwa per eżempju fi traduzzjoni u l-interpretazzjoni meta fil-prattika naraw li verament hemm il li jkollna xi tip ta' proċedura dwar kif ikun hemm aċċess għal traduzzjoni u interpretazzjoni u direttiva naħseb jiena ħatati titjib ukoll meta jkun hemm rimedju Eh, disponibli f'sitwazzjoni fejn suspettati kollhom bżonn traduzzjoni ta' dokumenti u di traduzzjoni ma tkunx motija. Issa dwar dritt tal-informazzjoni dak li rajna huwa li parti l-bira ta' situazzjoniet id-drittijiet ta' informazzjoni ġiet motija lil suspettati fil-moment u b'mod il-persuni suspettati li ġew arrestati fil- ma jkollhomx ċans jaħsbu jiddeċiedu huma fuq il-possibiltajiet li kellhom qudiemhom u li natawlhom permess tal-informazzjoni ta' drittijiet tagħhom. Din hija kwistjoni importanti wkoll meta meta daw id direttivi speċjalment dik ta' ditta informazzjoni ikunu ġew trasposti f'leġislazzjoni nazzjonali Issa dwar id-dritt ta' assistenza legali u għajnuna legali rajna e, e, waqtiet fej waqtiet kollu kien ġie e, possibli u daġi applikat fl-Iskozja, fl-Ingilterra u f'Wales u dwar assistenza legali ma kienx hemm possibilità wkoll li ma jkunx hemm avukat preżent għada s-sitwazzjoni fl-Olanda il-Qorti Suprema tal-Olanda li ma li tagħti lebda sentenza fuq dan sakemm id-direttiva tiġi trasposta, tiġi tras maqluba fliġi nazjonali. nazzjonali. Il-biza u, u naħseb tajjeb li natukom din informazzjoni huwa ġala darba hemm avukat preżenti waqt interrogazzjoni tal-pulizija, is suspetta suspettata jinvoka dritt jew taħħa silenzju. Issa, dik per eżempju fl-Olanda u Franza u kollha fil-Belġu u jibżaw minna din. Li rajna huwa bejn 50 u 60% ta' persuni suspettati iċedu minn dan id-dritt ta' silenzju u jagħtu fil-fatt profil il polizija u jagħtu l-informazzjoni wkoll fis-sistema fejn ikunu ġew motija informazzjoni ta' livell tajjeb ħafna għalhekk importanti li jkun hemm l-avukat preżenti u l-persuni xorta waħda iċedu minn dan id-dritt ta' suspettati għax jħossu li huma kapaċi jirranġaw l-affarijiet weħidhom minn għall ta' avukat u l-istess għandu x'jaqsam ma' dritt ta' silenzju bil-kemm hemm l-ebda effett fuq perċentwal ta' dan li ċedu ta' dritt li jibqgħu fis-silenzju waqt interrogazzjoni. allura ma jfissix li meta jkollok avukat preżent preżenti eh, persuna suspettata ma tikkoperax iżjed mal-pulizija imma meta jikkoperaw meta jagħtu il-provi taw eh, deċiżjoni informata ħjar. Issa, malajr ħan nitkellem fuq it-triq il-qoddim li għanna għax dak li kontu qed intom dak li kontu għedin tiddiskutu kienu salvagwardji ta' tfal, prezunzjoni ta' innoċenza u għajnuna legali u dak li xtat, dak li xtaqt ngħid huwa it-tħassib tagħna huwa fuq sfidi ġenerali, approċċ pass ta' pass wara liħor, dan għandhom xasmu mal-konsistenza fost id-direttivi, tliet direttivi li semmina. Per eżempju, f'dak li għandu xaqsamma il-kwistjoni ta' offizi reati minuri, minore, minuri, zar. Dinja verament hija ta', ta, ta kwistjoni il għaliex għax il-mistoqsija dwar meta ikun hemm meta d-definizzjoni ta' dawn ir-reati minuri hija vaga ħafna tista' ssibhom fil-premessi imma għada vaga fl-artikli nifu infushom u allura dwar id-direttiva li għandha x'taqsam ma' aċċess għal avukat. Kien hemm ħafna diskussjoni ovvjament dwar jekk avukat għandu xikun involut fit-tipi kollha bħal pereżempju sitwazzjonijiet li joħorġu mit-traffiku reati verament żgħar. U ġim miftijem illi id-deprivazzjoni it-tneħija tal-libertà kienet sitwazzjoni li fejn avukat għandu ikun għandu jkollu possibilità li jiġi konsultat. Imma dil kwistjoni ta' diskussjoni terġa' tibda ta' reati żgħar f'dak li għandu x'jaqsam direttiva dwar is-salvagwardija tfal li jkunu suspettati u l-mistoqsija dwar jekk din għandix tkun differenti mid-direttiva ġenerali għall aċċess għall avukat dwar jekk għandux ikun hemm salvagwardri oħra f'dak li għandu x'jaqsam mat-tfal naħseb id-diskussjoni fuq fu konsistenza fid-direttiva fid-direttivi anka termin anka kwistjoni ta' terminoloġija legali formali u l-użu tiegħu hija kwistjoni li għandna nindirizzaw eh, mistoqsija bħal eh, kliem bħal arrest il-persuna li l-akkużata, eccetera jekk di tkun marbuta mal ma' situazzjoni fej tapplika direttiva dan ifisser li jista' jkun każ li ikun moment diffiċli, differenti ħafna tal-applikazzjoni f'stat membru wieħed għal stat membru ieħor. Allura naħseb ikun ħaġa tajb, tkun ħaġa tajba li nużaw lingwaġġ fid-direttiva li tkun fattwali ħafna biex tkun tista' tibbaża il-mument fejn dritt ikun jista' invokat fuq sitwazzjoni fattwali. L-istess naħseb huma l-isfidi ġenerali biex niddefinixxu l-ambitu ta' din id-direttiva, per eżempju. Jina rajt ċerta differenza diġa fil-lingwaċ bejn id-direttiva dwar għajnuna legat, assistenza legali, fejn hemm il-moment fejn id-direttiva tapplika huwa mill-moment li persuna suspetta tiġi informata e, mill-awtoritajiet tal-istat membru jew xi awtorità oħra li huma qed jiġu akkużati li wettqu reat dinja definizzjoni pjuttost vaga u wiesa imma dak li rajt fl-abbozz ta' direttiva fuq il-prezunzjoni ta' innoċenza hemmhekk hemm miktub illi qed nitkellmu hawnhekk fuq persuni li jiġu akkużati għal proċedimenti kriminali li hija definizzjoni inqas dettaljata tal-ambitu. Umbat hemm l-eċezzjonijiet u d-derogi. Daw ma ferm importanti u jiena diġà rajt pereżempju li issa hemm leġiżlazzjoni fuq id-drittijiet li wieħed jikseb aċċess għall-avukat fl-Olanda. Għamek kiena diġa rajt ukoll fil-liġi li id-deroga u l-eċċezzjonijiet qed jinżlu kol fil-liġi nazzjonali u qegħdin jiddefinixxu b'mod aktar wiesa. Intom tistgħu fil-fatt taraw x'hemm miktub fid-direttiva b'mod aktar preċiż. Mela, sabiex natikom ftit eżempji direttiva fuq id-dritt ta' aċċess għal avukat dak li tajjeb u li l ambit huwa respettiv mill-ċaħda ta' libertà u li tinata qabel u matul il-mistoqsit li jisiru dan jagħmel differenza l-istati membri, però dak li hu problematiku hija situazzjoni sitwazzjoni xiġifieri il-parteċipazzjoni effettiva ta' avukat skont il-liġi nazzjonali. Fl-Olanda hemm dibattitu għaddej meta jista jindaħal avokatu kif għandu jġib waqt l-investigazzjoni, jekk għandu xi bil-edaħdejn il-suspettat jekk jista' xizom kuntat blajnejn ma' suspettat. Unbat hemm id-derogazzjonijiet, però jien għardan dan kellimt. tkellimt. Umbat naħseb dak li u ferm importanti u li nħarsu lejn l-interrelazzjoni ta' drittijiet. Per eżempju, dawn id-direttivi kollha jorbtu ma' fil fil-fatt jekk nħarsu lejn l-aċċess tal-informazzjoni, l-informazzjoni li tingħata lis suspettat dan għandu x'jaqsam ħafna mal-fatt jekk is-suspettat ux ser jirtira dritti ta' avukat. Għalek il-moment meta tinata l-informazzjoni suspettat ikollu bżon ftit ħin jirrifletti biex jerek għandu bżon avukat jew le. Fil-Belġium suspettat ma jistax jirtira dritt jew avukat minar ma jkun tkellem ma' avukat l qabel kollox. Dan ifisser li u għandu jinata ħin biex jirreġistra din l-informazzjoni f'moħħu biex anki jiddeċidi jekk jiritirax dritti għaw għal avukat. Da differenti minn dak li għanna fir renju Unitu u Wales. Mistoqsija tkun trid avukat u meta suspettat jgħid le, f'dak il-każ hemm mistoqsija oħra li segwi għalfejn le. Għaliex suspettat jista' jgħid għax xili xi nġesti sitwazzjoni tiegħi waħdi. Allura, meta wieħed jikseb l-informazzjoni u wieħed jirtira id-dritt tiegħu, dik hija differenti. Imbagħad id-dritt għall-aċċess tal-file dan jorbot mal-fatt li ma dak li jista' jagħmel avukat meta u jagħti lil klient tiegħu parir jew inkella kif l-istrateġija għandha tkun u jew kella jekux involvi id-dritt tiegħu ta' silenzju jew le. Irridu nkunu nafu eżattament x'tip ta' informazzjoni pulizija għandha f'idea. U jiena naħseb li dinija xi ħaġa li tiġi regolata anki fl-aċċess għal file. fid-direttiva fuq l-informazzjoni u emmek għanna relazzjoni ma l-fat li uħet kollu konsultazzjoni ma l-avukatu, xieġru għadin il-konsultazzjoni. Jina u koll għamilt numru ta' mistoqsijiet għawnek rigward il-proposta direttiva fuq il-salvagwardi ta' proċedura tfal li jkunu sospettati jew akkużati ta' proċedimenti kriminali, naħseb dak li huwa importanti hawnhekk huwa l-assistenza legali u reati minuri għax meta nasbu li tfal jistaw jiġu involuti pero dan jista' applikaw wkoll l-adulti, hawnhekk għandna konnotazzjoni oħra, konnotazzjoni għal reati minuri. Dawn per eżempju jidvru fil-kondotta kriminali meta jkun hemm deċiżjoni kriminali titieħed xi tfisser din fuq it-tfal, xi tfisser għal futur ta' tfal Kif se tatfetwom? Ħatafetwom biex anki jiksbu impjek? Allura hawnhekk qegħdin naraw aspett ieħor rigward definizzjoni ta' reati minuri. Umbat jina kont qed nistaqsi u qegħdin ngħid Għalfejn ma nix namlu accezzjonijiet rigward recording audio, ta' audio jew inkella audio viziv u kol rigward il-mistoqsijiet li jnadu minħant il-pulizija. Għalfejn ma nix issir eccezzjoni sa' rigward direttiva fuq il-prezunzjoni tal-innoċenza jena nasab li għawnek għaw distinzjoni problematika bejn dak li ju proċeduri kriminali u u amministrativi u nkella sanzjonijiet premessa 16 fistati membri naraw hemm ċaqliq bejn il-liġi kriminali liġi kriminali għal proċedura amministrattiva. U għamek jista' jkun hemm pieni pjuttost jibsa anki f'dak li hu proċeduri amministrattivi. Allura fejn għandna nagħmlu distinzjoni bejn sanzjonijiet amministrattivi u proċedimenti kriminali. U xi tkun il-pożizzjoni ta' xhieda jew inkella tal-familja meta ikun hemm privileġġ biex wieħed ma jittestifikax. Da mhux biex jixed jiġifieri. Um, da mhux qegħdin naraw niżel hemmhekk Mbagħad għandna dispożizzjoni fuq lajnu legali, dan naħseb li ser ikun il-ġebla ta' xewka tal għall-effettività ta' direttivi l-oħra. U għalhekk naħseb li hawnhekk għandna il-kunċett ta' għajnuna legali meta l-għajnuna verament kun neċessarja fl-ewwel fażi tal-investigazzjoni tal-pulizija u ma jkunx hemm possibilità biex wieħed ikollu eh, proġedimenti jew nkella es avalwazzjoni biex wieħed jara jkollux verament bżonn din l-għajnuna. Mbagħad hemm id-delimitazzjoni għal ċaħda tal-libertà. Dan irid jiġi diskuss anki brabta ma' reati minuri u anki definizzjoni ta' xini xinu reat minuri. Hawnhekk wasalt fil-konklużjoni jien naħseb li l-intervenzjoni tal-Unjoni Ewropea tista' taħsab frott, però ovvjament il-kollox irid iqis irridu nqisu d-dettalji wkoll. Kif dawn id-direttivi u salvagwardji proċedurali jaffetwaw il-bażi tad-direttiva fuq l-alarfin reċipruku? X'inhu l-impatt ta' ġabra ta' evidenza transkonfinali fuq id-dritt ta' assistenza legali u smieħ ġust? Eh, xieġri f'dak il-kas meta evidenza tinġabar fi stat membru ieħor u anki xieġri bl-assistenza legali u lajnuna legali f'dak il-kas. Dawn kienu l-punti li nxtaqt nindirizzaw u ningrazzjakom. Grazzi tassew, grazzi tassew lil l-Sinjura Taru Spronken. Konzern mafi għax konzert taqbess il-ħin, pero inti għat li intervenzjoni tal-Unjoni Ewropea hija waħda tajba ma xtaqs nwaqfek hemmhekk. Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma li tlet rapporters sabiex imesċu l-parti tagħhom nixtieq ukoll nagħti merħba xandi kollegi mir-Renju Unit mill-networks tan-nisa qed ixejru hawnhekk u ma ġej minn pajjiż fejn aħna ddiskutejna l-mandat ta' Rest Ewropew Ovvjament dik ma kien situazzjoni fejn li kienet daqs ekwita da skem għanna eh, kwit f'din il-kamra l-lum l-lum għanna numru ta' akademiċi u avukati u għalek forsi l-lum għanna aktar sessjoni paċifika biex najdu għek għalix forsi s-sujġet mux daqs kontroversjali. Pero nirringrazzjak għal-prezentazzjoni tijak, għal-kontribut tijak u issa ser nitlop lill-ewwel rapporter tagħna lil Katerina biex titlawnek ma' ġembi id-Daniel Pikal u s-Sinjura Patani sabiex bekk jisihbu mana l ewel sessjoni. Grazzi tassew. Is um, Katerina Cinici. Katerina Cinici ġejja hija il prezenta l-libe fuq il-, il direttiva dwar it-tfal. Ja, il-President ta' Sezzjoni Ewropea għall-Assoċjazzjoni Internazzjonali ta' Zaza u mħalfin tal-familja u maġistrati wkoll. Grazzi tassew. Jina, fil-fat nishtiq l lilek sur Marajas, nsellem ukoll lil mistiedna tagħna kif ukoll il-kollegi prezenti. Dan għaliex dinija okkażjoni partikolari jekk f'dan il-kumitat ta' libe u bekk inkun nistgħu nitkellmu fuq suġġetti li nħoss li huma fil-qalba tad diskussjonijiet tagħna tal-kumitat tagħna u anki tal-Parlament. Kif diġà fakkarna fl-okkażjoni tar-Unjoni tal- Libe ta' 16 ta' Ottubru il-proposta ta' direttiva edha hemm fuq il-garanzija ta' preċedura u suspettati għal liġi kriminali. U fil-fatt aħna dan qed indaħluh fil-pakett ta' miżuri meqjusa bħala puntatlu għat-tisħiħ ta' drittijiet proċedurali ta' suspettati u akkużati eh, b'akkużi kriminali. Din ġiet adottata f'tmija ottubru tal-2009 Anki fil-programm tal-Unjoni Ewropea drittijiet tal-minuri adottati mill-Kummissjoni fil-15 ta' frar tal-2011 numru ta' miżuri diġa nafu bihom, diġa ġew approvati, uħut oħrajn għadhom xorta waħda din jiġu diskussi. Hawnhekk qed nitkellem fuq miżuri li għandhom l-istess bażi legali u għandhom l-istess riżultat li wafqu standards minimi fuq id-drittijiet tal-persuna fil-proċeduri kriminali sabiex niffaċilitaw l-arfin reċiproku tad-deċiżjoni ġudizzjari u l-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija apparti id-dritt tal-istati membri li iżommu jew inkella jintroduċi livell aktar oli ta' ħarsin tal-persuni. Rigward speċifiku eh, il-rapport tijaj li jina rapport tiegħi jiddirizza il-reat il-persuni minuri, hawnhekk aħna qed nitkellmu fuq il-fatt li wieħed irid ikollu smih ġust għal persuni minorenni li huma persuni pjuttost vulnerabbli għaliex għandhom ħtiġijiet speċifiċi u għalhekk għandhom bżonn garanziji speċjali. Id-dritt biex ikun hemm smih ġust għal minorenni mhuwiex garantit eh, mhux uniformi bl-istess importanza fiħdan l-Unjoni Ewropea u għalhekk sabiex namlu nilħu dan il-bilanċ il-proposta ta' direttiva diġa qed qis numru ta' garanzi importanti li jiena fil-fatt ser eh, nsemmi fil-qosor id-dritt tal-informazzjoni kemm tal-minorenni kif ukoll ta' dik il-persuna li hija eh, tal-ħarsin tiegħu bħal pereżempju ġenituri jew inkella gwardjan. Id-dritt li wieħed ikollu avukat id-dritt li wieħed ikollu evalwazzjoni individwali u dan għaliex sabiex wieħed jindividwa l-ħtiġijiet tal-individwu u anki kollu eżaminazzjoni medika, ir-reġistrazzjoni audio-video tal-investigazzjoni li ssir fuq il-minorenni dritt ta' trattament speċifiku fil-kas ta' ċaħda tal-libertà każijiet li ovvjament iridu jkunu limitati, dritt tal-protezzjoni tal-ħajja privata u dritt li jkun preżenti fis smih kemm għal minorenni kif ukoll min qed jieħu ħsieb lilu il dan il-minorenni, l-gwardjan tiegħu. Għalhekk qed nitkellmu fuq pakkett ta' garanzija importanti li permezz tal-ħidma tagħna, permezz ta' opportunitajiet li nresqu amendament nkun nistgħu intejbuh. Illum għandna din l okkażjoni sabiex aħna ikolna eh, l-parir u anki rapport ta' esperti, iġifri anke jkollna idejat minnaħa ta' professuri li bekk ikunu jistaw jatuna jiġdu aktar dawl fuq dak li ħna nista' nagħmlu anki it-test tad direttiva tagħna stess. Aħna fil-fatt għandna id-doktor eh, tabib Daniel Pigal, Dr. Daniel Picard li huwa l-President ta' Sezzjoni Ewropea għall assoċjazzjonijiet Internazzjonali ta' Zazah li mħalfin tal-familja l-Maġistrati u jiena fil-fatt nilqgħu hawnhekk fiħdan il-Kumitet tagħna. Il-Sur Pikal seta jindirizza il-punt li għedin id-diskutu l-lum il-salvagwardi proċedurali għatfall u għalek ser dak li ser jgħidinna unnek, ovvjament ser kun ta' valur kbir u għalek nishti li iżom l-interventi għaw ma' 10 minuti, jekk joġbok. Dr. Pikal fidejk. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Grazie Tassel. jina ser inżomm mal-ħin li tajtni, pero għandi ħafna xinajt u ser niprofa inkun konċi kemm jista' jkun. Aħna hawnhekk fih dan is-sezzjoni Ewropea tal-Assoċjazzjoni Internazzjonali taż-Żgħażagħ u mħalfin tal-familja għandi dan it-test tal-Kunsill u nixtieq ngħid ukoll u nuri l-dispjaċir tiegħi meta qed ninnota xi ħaġa li ġiet imlisna aktar kmieni fl-abbozza direttiva fil-fatt li qed tgħid li direttiva qed ħares lejn taħriġ għall awtoritajiet legali u anki għal l-impiegati li għadmu l-ħabs anki fil-qasam tal-liġi kriminali, pero qed tinjora il-kwistjoni ta' il-żaza u l-qrati tal-familja. U anki l-fat li ma jkollni ximħalfin maġistrati li edinem biex jindirizzaw il-liġi tal-familja. Dejn kun zbalja kħana aħna namlu nagħmlu progress, punti ħor li jien nixtieq nesprimi u nuri dispjaċir tiegħi leħ u l-fatt li l-età għal ehm, tal-minorenni mhix indirizzata fid-direttiva anki jekk l-ambitu ta' direttiva ser ikun limitat għal din l-età. Dan għaliex? Il-konċett ta' tifel, ġifri qed niddefinixxu limitu ta' età hija xi ħaġa li diġà qed tillimita. Alla kan rridu nħarsu li bosta direttiva kien hemm ambigwitajiet bejn l-età, il-limiti tal-età li qiegħda tapplika li din id-direttiva f'artiklu 2 u 3 ta' premess tal-premessa insibu li Kull qat li jiġi mamul mill tifel u tifla qabel l-età ta' 18 sena għanda tippermetti l-imħalfin biex jekkalifrikaw is-sitwazzjoni. Issa, jekk tifel jew tifla jiġu suspettati ta' reat u jiġu ikollhom proċedimenti kontrihom, f'dak il-każ dak l-istadju direttiva għandha tiġi applikata ovvjament għalhekk edem. Però aħna rridu nistqarru li min wetta ir-reat seta jiġi identifikat ftit ta' xhur qabel qabel sar l-avveniment u għalhekk jista' jispiċċa jaqbeż eh, dik l-età limitu ta' età ta' 18-il sena u għalhekk wieħed ser jagħmel aktar diffiċli biex jimplementa din id-direttiva minħabba dan il-limitu ta' età. Issa, jekk dan l-element jiddaħal fi direttiva, bekk inkun nistaw intejbu hekk inti tkollok inqas minn 18 sena meta la tiġi mwetta f'dak il-każ id-direttiva trid tiġi applikata. Qabel it-tmim tal-proċedura, tal-proċedimenti, jekk kif stipulat f'artiklu 2 tal-abbozz tal-Kummissjoni. Apparti minn hekk, ir-restrizzjonijiet ġew irtirati dawn kienu iddaħlu fil-verżjoni tal-Konsil għal li ma jkunx hemm l-applikazzjoni ta' din id-direttiva ġifri artiklu 6 jgħid li d-direttiva mhix ser tapplika għal tfal li jkunu wetqu sksur tal-liġi. Jekk ir-rejat ma jwassalx għal deċiżjoni kriminali jew sentenza kriminali. Ġala darba il-persuna tkun għadha tifel jew tifla u din ma twassalx għal deċiżjoni. Però hemmhekk għandna ambigwità Fil-liġi Franċiża fuq ir-reati ta' tfal, emmek għanna miżuri edukativi li jistaw jiġu applikati pala sanzjonijiet. U dan din hija eh, tkun l-aħħar riżorsa li hija sanzjonijiet kriminali jittieħdu kontra it-tfal in kwestjoni. U dan jiġi stabilit qabel il-proċedimenti jittieħdu għaliex mal-ewwel istanza li mħallef ser jiġi forzat biex isib soluzzjoni ta' taħriġ u ta', eduk ta edukattiva u għalhekk id-direttiva mhux ser tiġi applikata f'dak il-każ u din mi soluzzjoni tajba. Dawn is-soluzzjonijiet stipulati fid-direttiva jinklużi l-ħabs, ġifri wieħed imur il-ħabs, ċaħda ta' libertà, u jħagġa stramba ħafna li ħalma nistaw nużaw il garanti proċedurali f'dawn il-każijiet partikolari jien jieħdu l leġizlazzjoni tal-Belġju il-leġizlazzjoni tal-Belġu tipprovdi għall-ebda sanzjoni kriminali tista' tiġi applikata eh, fuq tifel u tifla taħt tletta ta' 16 sena, però meta nqisu l-possibiltajiet li jeżistu, inti tista' ċaħat il-persuna mill-libertà tagħha billi tpoġġuha f'detenzjoni ċentru eh, ta' detenzjoni, pero dik mhix ma tkunx deċiżjoni kriminali u għalhekk din tista' twassal għal ambigwità u anke għal diskriminazzjoni f'termini ta' jekk din id-direttiva għandix tiġi applikata jew le. Meta niġu għad dritt ta' parir legali jew avukat li nsibuħ infassal fl-abbozz tal-Kunsil f'artiklu 6, il-persuna tifel tifla ma tistax tiċħat il-parir legali. Umbat artiklu 6 għali ġi infassal mill kunsill jgħid li f'ċertu situazzjonijiet meta ikun hemm mistoqsijiet li qed isiru minnaħa tal-pulizija jew awtoritajiet legali, kunem interrogazzjoni, wieħed irid jista' jkollu parir legali, sakemm dan jista' jwassal għal sitwazzjoni sproporzjonata, pereżempju sitwazzjoni komplessa jew inkella s-serjetà, l-gravità tar-reat. Allura hemm numru ta' elementi li jistaw jiddaħlu mill-ġdid sabiex javalwaw li ma proċedura għandha tiġi applikata u dan mhux dejjem se jkun possibbli biex wieħed jevalwa f'kull każ wieħed jista' jifhem li matul meta wieħed ifassal każ jidħlu numru ta' elementi, jkun hemm numru ta' elementi u dan ikun jista' jevalwa l-fatt li id-direttiva se ġi applikata kollha kemmi. L-abbozz tal-Kunsilja me referenza għal ħabs hemmhekk insibu li f'dak l-abbozz jekk ikun maħsub, hemm miktub, jekk ikunġi maħsub, issa xed infissru b'dan il-kliem. Ser ikun hemm ħabsa la monta ta' żmien, ftit xhur, ftit ġimgħat xi tfisser. Jekk aħna ngħidu jekk ikun maħsub li il-ħabs jista' jkun għal żmien twil. Issa, apparti minn hekk, f'konformità mal-qorti, mal-ġurisprudenza ta' l-orti 20 ta' novembru kontra Turkija, emmek mux bisir tikolna aċċess għad drittijiet ma jkun hemm ukoll l-aċċess għal preżenza ta' avukat f'kull sens. Jekk aħna nitkellmu dwar ksur tal ta' traffiku, forsi wieħed jista' jissuġġerixxi li l-użu ta' segretarja jew assistenta tkun possibbli minn flok li kunem avukat. 70% tal-każijiet li jkunu tresqu kontra minorenni mingħajr deċiżjoni formali forsi din hija xi ħaġa li wkoll irridu nieħdu konsiderazzjoni rigward għajnuna ġurisdizzjonali dan id-dritt ukoll irid jiġi konfermat. Irid jiġi moti. M'hemmx aktar elaborazzjoni dwar dak li nsibu diġa fil-kas ta' adulti. Għalek il-magistrati f'bosta kazijiet jikunu jistaw jużaw id-dispozizjoniet minnaj ma jmorru għal uh, aktar finanzjament. F'artiklu 7-8 hemm evalwazzjoni tal-personalità u din titissir minn professjonist li jinvolvu ċertu proċeduri, proċeduri mediċi mandom xisiru jekk daw ma jkunux meħtieġa neċessari bħal per eżempju l-Ġermanja, Franza u l-Italja, hemm ukoll servizzi edukattivi u edukattivi li huma speċjalizzati f'dan il-qasam parti minn hekk meta niġu għall eżaminazzjoni medika min-naħa ta' tabib. Dawn iridu jiġu provdudi f'konformità mal-proposta tal-Kummissjoni, però l-Kunsill qed ikun iktar restrittiv. Il-Kunsill qed ifassal każijiet fejn tabib ma jkunx neċessarju f'dawk il-każijiet wieħed irid juri li il-kas mentali jew il-kas psikoloġiku jew situazzjoni psikoloġika ta' tifel jew tifla ma jkollix bżonn tabib, però hawnhekk iridu jkollna prova, rridu jkollna xorta waħda prova ta' tabib jekk il-persuna jekk it-tifel u t-tifel għandhomx sitwazz psikoloġiku b'saħħtu il-recordings audiovisivi huma provduti brestizjoniet li ġew imres għamna tal-Kunsilu minnu li meta aħna niddiskutu dan kollu, il-Ġermanja kienet da tixħet l-attenzjoni tagħha fuq l-interess tal-vitmi tipprova ta' sitwazzjonijiet bħal daw li jirġgħu jiġu eh, repetuti. Naħseb li qed jgħaddi l-ħin arat nipprova nikkonkludi mill-aktar fis. Meta niġu għal trattamenti speċifiċi matul id-detenzjoni, Il-kondizjoni ta' detenzjoni mhumiex daqshekk żviluppati fiħdan l-abbozz artiklu 12 jgħid li hemmhekk għandna separazzjoni bejn il-minorenni u l-adulti, però hemm sitwazzjonijiet fejn dawn il-kundizzjonijiet jistgħu jiġu irtirati taħt ċertu kundizzjonijiet. Jiena naħseb qed jispiċċali ħina tfadalli ħafna aktar xi ngħid, però niġi mbagħad għall-mistoqsijiet. Grazzi, grazzi. Grazzi ħafna l-FPK li għamlinna osservazzjonijiet interessanti u eh, eh, matul id-diskussjoni forsi nkunu nistgħu nitkellmu aktar fil-fond fuq ċertu argumenti. Nandu issa l-professoressa Vania Patanel hija professur fil dipartiment tal-Liġi fl-Università ta' Katane u hija esperta fil-qasam tal tal-salvagwardja proċedurali fil-kas ta' tfal. Grazzi eh, eh, lilkom tal istidintuni għawek. Jiena ħanibda mal-ewwel punt kwalinkwa garanzija tippreżenta limitu għall eżerċitazzjoni tas setat u għalhekk tiġi regolata u mfassla fir-rigward tal-valuri li hija qed tipprova tħares. Fis-settur tal-ġustizzja penali Għad nitkellmu dwar is-sakrifiċċju illi wieħed iħoss li jrid jimponi jim, jim, jim Eh, fil-proċess penali biex iħares il-ħtiġijiet primarji. L-ewwel net eh, illi wieħed jaċċerta l-fatti eh, għax kwalinkwa u li wieħed jara li ma jkunx hemm xejn żbalji għax inkella wieħed irid joqgħod attent ukoll fl-istess waqt li ma jirfis fuq il-drittijiet fundamentali tal-persuni. Għalhekk wieħed irid isemmi aspett fundamentali Mela, kif se nħarsu lejn il-problemi li hemm marbuta ma' din il-proposta ta' direttiva? Aħna bħalissa m'għandniex indikaturi regolatorji li jgħidulna eżattament x'inhuma il-karatteristiċi marbuta ma' proċess għal minorenni eh, u l-garanziji għal proċess ġust eh, dawn Eh, edin imnizlin f'ħafna mit-charters internazzjonali fuq drittijiet fundamentali u fil-karta ta' drittijiet tal-bniedem imma mhux qegħdin imnizlin fil- eh, imma fil-proposta m'hemmx inniżel ta' xinu x'inhuwa eh, proċess ġust għal tfal. Dan iridu nżommu dejjem marbut ma' fatturi fundamentali ġifiri il-proċess penali anka meta jkun qed iġġudika minorenni ma jistax jitlef il-karatteristika tiegħu ta' strument ta' aċċertament ta' min għandu responsabilta penali, il-proċess penali fambitu ta' tfal ma jirriċ jiġi intużat esklusivament bħala okkazjoni ta' intervent ta' mm, eh, soċopedagogiku. pedagogiku Hawnhekk qed nitkellmu xorta dwar proċess ta' aċċertament bil-bażi bil-legali biex wieħed isib min kien responsabbli. Jiġifieri regoli ta' proċess ġust anka f'ambitu ta' tfal għandu din il-premessa importanti li wieħed irid eh, jara li kunem ġustizzja fid-deċiżjoni. Kwalinkwa deroga timplika tnaqis fil-garanziji. Meta wieħed iqis il-garanziji uniċi li hemm maħsuba fid-direttiva, wieħed irid ikollu eh, ċar f'moħħu x'inhu lan tal-garanzija innifisa biex bekk ikunu nistgħu nirranġaw, nikkalibraw din id-deroga huwa perikolus anka jekk miex anka jekk inevitabbli illi dawn urbtuhom ma' kunċetti eh, mhux ċari e, u bl-ewwel prinċipju tal-interess tal-minorenni kif għaw imniżel din id-direttiva u anka f'dokumenti oħra internazzjonali, il-kunċett ta' interess tal-minorenni huwa wiesa u wiesq illi wieħed eh, diffiċli biex jiddetermina il-livelli tijaw imma jagħti l imħallefa id-diskrezzjoni u diskrezzjoni wiesa. Noqogħdu attenti li derogi ma jkunux qegħdin ġustifikati biss preferenza ġenerika tal-interess tal-minorenni. Għanna id-deroga il il-firxa ta' din il-deroga u nuqdu attenti kif tiġi applikata. Issa ħana neżaminaw eżattament elementi li jistaw ikunu importanti fl-azliet li jisiru fil gwart ta' din il-proposta ta' direttiva, ma li huma spettu kol problematiċi. Ml-ewwel u għal-ambitu l-kam ta' applikazzjoni ta' direttiva, l-artiklu 2 jgħid illi il proċessa um, marbuta mal-protezzjoni um, indikattiva ma jitlux l-ambitu ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva illi ħatibqa' kifini marbuta ma' suġġetti atturi li huma suspettati jew imputati frejat kriminali. Iġifieri hawnhekk mawx inklużi reati minuri oħrajn U maħniex qegħdin nitkellmu dwar reati tal-minorenni. Illi ma jinvolvux proċessi illi e, e, ikunu marbuta ma' miżuri biss restrittivi illi jisa jkun ta' protezzjoni, ta' korrezzjoni biex il-minorenni jagħti imġiba tajba. U għalhekk fuq dan il-punt jiena xtaqt insemmi il-periklu li jeżisti li fl-ambitu tal-minorenni id-di formalizzazzjoni tal-kuntest tal-intervent jista' jiftijem bħala leġittimazzjoni ta' tnaqis fil-standards tal-garanziji u mandux ikunek aħna fl-ambitu ta' tfal irridu inħarsu lejn profil sostanzjali u mhux formali fir rigward tal-ħarsin u anka tal-ġustifikazzjoni li tista' tingħata lid-deroga. Għalhekk indipendentement mill-kuntest fej uh, wieħed juża din il tnaqqis tal-libertà personali u anka il tikketta eh, eh, illi hija marbuta ma tneħħija tal-libertà jew ma' restrizzjonijiet. F'dan il-każ xorta waħda rridu naraw illi hemm applikazzjoni tal-garanziji tad-direttiva u f'dan ir-rigward naf li em, e, e, li dawmu mux aspetti fi direttiva li wieħed jagħti it-tikketti edukattivi bħala intervent illi jistaw u kol inaqsu ineħħu il-libertà u anka imbidlu l-profili tal-letajiet E, iġifiri nużaw dawn l-age thresholds biex wieħed e, e, jitfa fuq um, il-persuna din il-responsabilta kriminali, dan ukoll wieħed ikun qed juża b'mod differenti l-garanziji li jeżistu fil-direttiva. Il-garanziji jridu jiġu applikati fil-każijiet kollha illi fihom hemm it-tneħħija tal-libertà jew li jew fejn hemm konsegwenzi negattivi fuq il-minorenni. Miżuri li jistaw anka iħallumpat fuq il-personalità jew miżuri li għal-kem mumiex eżattament sanzjonijiet penali jistaw fjom infusom b'mod impliċitu ikollom din l-affermazzjoni ta' responsabilta, iġifiri miżuri li huma marbuta mal-kundanna illi għal-kem ma jfissrux eżattament tneħħija tal-libertà personali, xorta fihom ikollhom din il-imnizla eh, din ir-responsabilta. It-tieni, il-valutazzjoni individuali tal-minorenni. Il-valutazzjoni eh, individuali hija importanti ħafna biex wieħed igarantixxi l-applikazzjoni tar-regoli ta' kwalinkwa deċiżjoni li tittieħed matul il-proċess u kwalinkwa deċiżjoni li anka tittieħed wara il-proċess innifsu e ġifiri li jgarantixxu deċiżjoni marbuta mal-kassa infasla fuq il-karatteristika speċifika tal-minorenni u għal din ir-raġuni l-artiklu 7 tad-direttiva li għal kema jitċaraġ mod espliċitu x'inhuma l-anijiet ta' din il-valutazzjoni um, individuali ti permetti li wieħed jażel l-għażliet eh, matul il-proċess u anka wara fl-eżitu, anka meta ma naslux għal eh, għal fatt ta' meta wieħed ta' responsabilta' anka f'miżura kautelari matul il-proċess ridun nqisu sorta il-xorta l-valutazzjoni individualizzata. Profil ieħor importanti, id-dritt tal-minorenni minorenni eh, matul il-proċess il-possibilta illi eh, dan jeżerċita id-dritt tijaw. Eh, dan jista' jseħ jekk huwa jsegwi u jipparteċipa b'mod tajjeb fil-proċess, ġifiri il prezenza tijaw. Eh, eh, pala garanzija anka ma garanzija oħra. Dawn huma kondizjonijiet li wieħed ma jistax inħijom mux biss għal minorenni, ġifiri minorenni irrit ikun hemm prezenti fil-proċess anka għall imħallef għal min qed jipproċedi għax il-preżenza tal-minorenni jista' jagħti lill organu e, e, dawl eh, fuq il-fatti li anka ma jkunux inġabru b'mod ieħor u għalhekk importanti li nirreferu wkoll għall-attenzjoni tal-valutazzjoni individwali tal-minorenni li jkunu implikati f'reati kriminali li per eżempju jkunu sfulzati li jipparteċipaw eh, anka fil-kas ta' traffikar tal-bnedmin, per eżempju minorenni li ma jkunux akkompanjati li dunu odu attenti ħafna għax dawn il-tfal jista' jkun li jiġu involuti f'attività kriminali imma huma stess ikunu vittmi ta' din attività kriminali il-dritt tal-minandu tutela tal-ejat um, eh, imnizel f'artiklu 5 u manka li wieħed jassisti l-udjenza. Dawn edin jirreferu għal presupposti differenti l għanet il-ħtieġa illi min għandu responsabilta ta' ġenitur jassumi eh, eh, l-arfin kollu ta' dak li qed iseħħa u li jkun maġemp il-minorenni meta dan jagħmel lażlit tiegħu minħabba li tajt jkollhom konsekwenzi fuq il-proċess u anke assistenza psikoloġika. U għalhekk meta nitkellmu dwar adult adonju e, il-persuna li għanda u koll um, e, e, il-ħarslin tal-minorenni dan kollu għandu mpat fuq l-asla tal-minorenni. Fil-rigward tal lobligu ta' informazzjoni għal min eh, għandu e, titlu ta' responsabilità ta' ġenitur, ovvjament dan irid jiġi informata, mhuwiex maħsub um, fil-fema tiegħi u hemm bżonn li jiddaħħal obbligu ta' notifika fejn eh, eh, meta tiġi ifissata il-proċess. Il, il, il, um, il proċess Anka għanna nizlu ntejbu l-obligu ta' informazzjoni, il-garanziji ħafna eh, drabi eh, ma għandhomx maħħom is-sanzjonijiet imnizlin. Issa l-obligu illi wieħed ikun hemm difensur f'kwalinkwa okkażjoni dan għandu jaqaf fl-ambitu. Ma jistax ikun hemm derogi għal din. Eh, eh il prezenza ta' avukata u anka fl-ħarnet il-mizuri edukattivi. Et nara li għadda il-ħin mizuri edukattivi illi jgħinu jew ikunu alternativa għal mizuri oħra, kautelari u għal xi sanzjoni oħra. Noqogħdu attenti għax hekk ma nkunux nafu eżattament minn għandu ir-responsabilta wieħed ma jistax allura juża strumenti edukattivi eh, fuq dawn is-suġġetti li jkunu għadhom taħt l-età. Grazzi lil eh, professor professoressa li tatna eh, fi żmien qasir eh, eh, din il-prezentazzjoni interessanti u importanti. Nirringrazzja lil mm, professoressa Patane. Issa f'dan il-punt jina ħanħalli lilkom illi titkellmu biex anka nkunu nistaw nitkellmu aktar fil-fond fuq ċertu suġġetti li tiġa semmaw. l-onorevoli sakja l-mistoqsija tijaw. Għandi żewġ mistoqsijiet jekk tippermettuli, jiena nixtieq nistaqsi il-kellima dwar l-età ta' responsabilta ta' reat kriminali. Id-direttiva qed isemmi tfal taħt l-età ta' 18-il sena E di dan il-limit huwa determinat minkejja illi f'ħafna stati membri hemm limitu tal-età tal-minorenni ta' 17 il-sena. Minnaħa l-oħra il-Kummissjoni iddeċidiet li musset tmiss l-età eh, tal-minorenni eh, la kull stat membru għandu din id-dispożizzjoni fċertu stati membri l-età hija 14-15 sena u ħames eh, stati membri għandhom età aktar baxxa minn dan. Għalhekk kiena nixtieq nitlob l-opinjoni ta' l-esperti biex eh, fir-rigward tal-armonizzazzjoni ta' l-età ta' responsabilità, ġifieri threshold ta' l-età ta' meta persuna titqis responsabbli. U t-tieni mistoqsija hija dwar l-armonizzazzjoni tal-evalwazzjoni tal-età ta' tfal illi ma jkollhomx id-dokumenti fidejhom. Meta e, e, l-età tista' tkun jew maħsuba li aktar baxxa jew iktar mill milli fil-fatti dan jista' joħloq problemi. Imma possibilità oħra meta wieħed jaħseb illi il-minorenni huwa ikbar u għalhekk dan jitqies bħala adult. E, din it-tifla jew tifel forsi sa jkun naqsu kollu l-ħarsien neċessarju. X'jaħsbu l-esperti dwar il-ħtieġa li narmonizzaw il-miżuri tad-determinazzjoni tal-età tal-individwu. Sì, allora siccome c'è ancora una domanda, forse è opportuno Mela, baqa mistoqsija oħra, mela aħjar l-ewwel net natu ċans li l-esperti tagħna jirrispondu għal mistoqsijiet il-kollega tagħna Lambert. Grazzi ħafna, grazzi lil żewġ esperti eh, tagħna għandi mistoqsija dwar il-detenzjoni illi suppost um, tkun separata mill-adulti ma jista' jkunu li daw ikunu adulti zazaha. u kif wieħed jista' eh, jagħti definizzjoni ta' din jew jiġġustifika din. Meta wieħed iqis illi eh, aħna qed inqisu l-età ta' 18-il sena bħala il-limitu eh, fejn wieħed huwa mm, m'għadux iktar adult zazuħi ma jsir adult adult Imbat dwar il-definizzjoni ta' reat minuri. Ma nafx fimx tajjeb jiena jekk dak li intqal huwa illi reati illi uh, ħajmexxu il-rekord kriminali eh, eh, dawn għandhom jitqisu bħala reati minuri jekk ħajibqaw imniżin fir rekords kriminali u jekk għandekx kummenti dwar id-differenzi li tara bejn il-Kunsill, il-test tal-Kunsill u tal-Kummissjoni fir-rigward tal-konformità tal-Kunsill mal-prassi tajba tal-drittijiet fundamentali. Dan ikun interessanti ħafna. Bene, grazie, abbiamo ancora una... Grazzi bħalna mistoqsi oħra mill-Onorevoli Watzenberg l natik il-kelma kjoġbok. L-Onorevoli Watzenberg, grazzi. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak ta' din informazzjoni taħtiġa kbira li rċevejna mill-kelliema. mill kellima għanna ninkwitaw u nitħasbu fuq eh, l-età tal-akkużati meta jwet u rejat kriminali fejn vitmi ikunu kol taħt l-età. Allura fl-istati membri hemm approċ legali differenti lil daw l-akkużati kemm jekk ikunu minorenni u jew le, speċjalment jekk ikunu taħt l-età, jekk akkużat ikun 10 snin ikun it-trattat differenti jekk ikollu 12 sena jew 14 f'pajjiż il-Greċja di dvarja. Jina żgur li dan u l-istess f'pajjiżi oħra. Nistgħu nadottaw eh, metodu komuni f'dak li għandu xaqsam ma' trattament ma' minorenni. Issa, din kwistjoni vaga, pala ideja wa vaga dwar kif jiġi trattat minn imħallef, għax imħallef irrid jiġi informat biex jiddetermina xinu ma l-interessi, l-ħjar interessi tal-minuri fi kwistjoni ta' migranti, mux daqsek ċar jekk ikunux minuri jew le. Fil-fatt jista' wieħed jiddikjara li ta' jiskorretta. Allura wieħed l-awtorità ma tkunx pożizzjoni biex tiġġudika u tiddeċidi jekk persuna tkunx e, kriminalment responsabbli jew le. Diffiċli biex qorti tiddeċidi jekk persuna tkunx minuri jew le per... Μπορούμε να συμβάλλουμε με κάποιες απόψεις που να βοηθήσουν. Għallu, jina zgullu nistaw namlu kontribuzzjoni għal din, grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-kollegi għal dawk il-mistoqsijiet issa nati il- issa nati ċans lil-kellima nibda bid-dottor Pikal, jek joġbok. Wi, euh, Iva, ħanibda biex nirrispondi bil-mistoqsijiet un bat kollega tiegħi dwar l-età ta' età l-età minuri u il-mandat moti mill-Kummissjoni responsab fuq nitkellmu fuq responsabilità kriminali kif għall onorevoli membru parlamentari hemm varjetà kbira mal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. F'ċerti pajjiżi bħal pereżempju l-Belġju wieħed jaħseb li sal-età ta' 18 miżuri edukattivi għandhom jiġu applikati sa' 16 sena ma tistax ma tistax tibat E, daw il-minuri il-qorti allura di toħroġ bi problema oħra mbagħad ir-Renjuni tanna livell minna li hemm seba' jew tmien snin hemm kas famuż xi snin ilu fejn kien hemm għamed il-kwistjoni tista' tkun 16 tista' tkun 18 hija problema kbira għalhekk ma kienx hemm ir-rieda li jidħlu f'dan it-territorju għax hemm daqshekk biċċa xogħol daqshekk kbira ta' diskrepanza kbira mbagħad għandek il-mezzi ta' intervent l-odot, il-sistemi leg legali li dvarja ħafna mal-Unjoni kollha kemm hi. Imma tajjeb kieku kien ikun li konna eh, eh, livelli minimi f'dak li għandu x'jasam mal-età tifel jew tifla ta' 10 snin mhux l-istess daqs teenager ta' 17 sena u nofs. Natikom eżempju ta' Franza taħt 13 sena inti ma tistax eh, takkuża minuri permezz ta' sentenza bejn l-10 u 13 sena. Miżuri edukattivi biss jistgħu jittieħdu mbagħad għandek threshold bejn 13 u 16 sena fejn il-minuri ikollu skuża attenuanti jekk il-qorti ta' tiġġudika individu bħala is-sentenza tkun inqas serja. Mbagħad wara l-età ta' mbagħad l età ta' 18-il sena tkun fid diskrezzjoni tal-qorti jekk tiddeċidi jekk l-età tiġix meħuda konsiderazzjoni jew le. Tajjeb, ħan nipprova innaqqas mikrofonu għal-kellima. Mikrofonu għal-kellima. Mela, il-punti msemmija mill-interventi ta'kom problema tal-limitu ta' età responsabilità ġuridika. Din hija problema illi fil-fatt irrappreżenta l-iktar punt kruċjali f'dak li għandu xaqsam ma l-omoġaneità ta' dawn il-garanziji tal-persuna suspettata mal-Unjoni Ewropea kollha kemm dawn ma għażlu li ma jidħlux fit-thresholds tal-etajiet. Imma dak dan huwa importanti għaliex mhix kwistjoni ta' fissazzjoni normali fuq l-età minima u l-età massima, l-problema hija li nifmu x'jista' jsir fil-konfronti ta' persuna minuri li, li tkun taħt l-età minima jekk jien formalment nifissa età minima meta persuna tkun kriminalment responsabbli ta' 14-il sena per, per eżempju mbagħad permezz ta' miżuri li kunu ma jkunux penali ta' forma penali biex inneħi libertà ta' individwu permezz ta' miżuri eh, f'dak li ma' persuna li ma jkunx jista' jittella l-qorti, allura il-garanzija tkun hemm xorta. Fi threshold ta' 18-17 sena, anke hemmhekk hemm ix-xejra ħafna liġijiet internazzjonali jgħidu li hemm ix-xejra illi il persuna minuri tkun persuna li s-soltu tkun inqas minn 18 sena. Imma unnek għandna speċifikazzjoni direttiva tapplika mhux e, tapplika meta dal-individwu jibda jiġi suspettat jew investigat. unbat tibda topera id-direttiva. Pajjiżi oħra fil-livell ta' leġizlazzjoni nazzjonali jistabilixxu li l-persuna tiġi ġestita minn ġurisdizzjoni minn minorenni minn meta japplika il huwa it-tempus Per quanto it-tempus delicti minn meta jibda ġifir minn meta jseħħ ir reati jew delitt xikun. Meta għandek individu minuri li manna lebda mod kif kif naċċertaw l-età tiegħu jew tagħha din hija problema importanti ħafna fl-Italja biex nagħmel referenza biss fuq pajjiżi, imma dan jista' jkun eżempju indikattiv. Hemm possibilità li nidentifikaw ukoll il-minuri ġifiri li joħroġ provi jekk din l-informazzjoni ma tkunx ta' min jorbot fuqha apparti il-marki ta' swapa li jumbat tista' tqabbilhom mal-banka dati internazzjonali tista' tista tissottomettih tissottomettih għal eżami tal-Adam qed il-Sinjura Patanja biex twieħed ikun jista' bejn wieħed ieħor jara fleta bioloġika tiegħu. L-aħħar punt. Punt ieħor dwar x'jistgħu jkunu it-trattament ta' adulti żgħażagħ din il-kategorija hija waħda varjabbli anke fuq hawnhekk il-pajjiżi membri jirregolaw ruhom b'mod differenti. ċerti pajjiżi jifissaw eh, eh, disċiplina apposta għal daw il adulti żgħażagħ jien nemmen l-element fundamentali li wieħed ma jistax inqos minnu u għal trattament partikolari l-istatut ta' garanzija rinforzata huwa moti minħabba l-fatt li dawn l-individwi ikunu wet u rejat jew ikunu assumew pozizjoni eh, pożizzjoni ta' investigazzjoni meta kienu għadhom minorenni. U l fat u dan ifisser li anka tweġiba ġuridika tkun kalibrata fuq kundizzjoni ta' vulnerabilità fil-moment meta ġi sar ir-reat. Ħani għafaw għax indiġa ħatt il-ħin kollu. Grazzi ħafna l-Sinjor Picardo, l-Sinjor Patania, għall-informazzjoni tagħna. Allura nirringrazzja lil kulħadd u f'dan il-waqt nagħti lura l-kelma lill presidenza Moraes. Grazza. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Katrina. Mela se ngħaddu. Ngħaddu għas-sessjoni l-oħra dwar għajnuna legali illi ħadd tiġi preżentata minn mir-rapport mir-rapporter ieħor minn Dennis de Jong. Skużawni mill-pronunċja tiegħi. nistidan l-Emilio Alvarez Salcedo u Zaza Namorazze biex jitilaw fuq il-sedja. il And uh, Dennis de Jong is going to take the chair for this session. Dennis. Sej presidi fuq dis-sessjoni. Grazzi ħafna, Claude. Tajjeb li għedin naraw daqshekk nies li għadhom ma marru xorqdu u nipprova nħaffef l-affarijiet, nqajjem ftit l-affarijiet għax għedin 10 minuti tard. Ismi huwa hija tem biex nisimaw nis importanti li aħna tlabna biex jiġu fostna biex jgħinuna fl-ħsib tagħna u għalhekk jiena naħseb li forsi ngħid xi affarijiet wara l-interventi tagħhom. Imma mhux se nifta nibda b'expoze twil fuq ir-rapport futur tiegħi. Allura huwa bi pjaċir tiegħi li l-ewwel nagħti il kelma lis sur Alvarez saċedo li huwa kap tas-settur tal-Ministeru Spanjol tal-Ġustizzja Muchas gracias. Grazie ħafna tal-li istidintuni għawnek mill-Ministeru ta' Spanjol tal-Ġustizzja biex niġi nkellimkom. Għan kellimkom fuq eh, sentenzi ġuridiċi fi Spanja. Sempliċement nixtieq ngħid sa mill-bidu li fl-opinjoni tiegħi fil-Ministeru u l-Ministeru l-opinjoni tal-Ministeru tal ġustizja Spanjol għandna wieħed mill-iktar għajnuna legali ġeneruża li teżisti għax tkopri ġurisdizzjonijiet kollha mhux ċittadini Spanjoli biss jew dawk Ewropej mhux sempliċement ċittadini ta' xi pajjiż imma ukoll ċittadini kollha kemm huma li għall-ebda għall-ima raġuni tkun ikunu fi Spanja. Lajnuna legali fi Spanja hija waħda mill-pilastri prinċipali tal-istat ta' dritt għax tagħmilha possibbli għall-aċċess għall-ġustizzja għal persuni inqas favoriti u gruppi vulnerabli drittijiet taħt l-artiklu 24-25 tal-Kostituzzjoni tagħna huma bbażati fuq il- il-konċetti soċjali ta' l-istat ta' dritt f'konformità ma' dal-prinċipi kostituzzjonali. Id-drittijiet kollha jkollhom aċċess ta' ġustizzja artiklu 19 ta' test tal-Kostituzzjoni sempliċen u dan ikun liberu bxejn ukoll anke f'dak li għandu x'aqsam ma' riżorsi u biex jagħti difiża jagħti qafas allura kostituzzjonali li jinkludi kull attività li tagħti li ċittadini il-ħtiġijiet biex huma ikollhom aċċess għal għajnuna legali. Dan ifisser Ok, quiero significar que en el conjunto de personas atendidas existe. Dan ifisser li a ċittadini colla, nis colla, vulnerabli, nis li adin fil habs, nis vittmi ta' violenza, għandhom jiġu trattati eżattament bl-istess mod billi mill-avukati tagħhom li jiena li jagħtuhom l-għajnuna legali għanna model pjuttost komplikati għax l-istat spanjol huwa minnu nifsu komplikat għanna amministrazzjoni ġenerali għall-istat u waħda għal-reġjuni u l-komunitajiet reġjonali u ħafna minn dal-setta ta' do maġġewx trasferiti hemm ħamsa fejn maġġewx trasferiti hemm tnax illi jġestixxu s-sistema tagħhom stess. Allura, il-fondi jivarjaw minn stat għadijħor Kull komunità autonoma għandha regoli propji tagħha u f'ħafna każijiet avukat jagħti eżattament l-istess servizz jista' jkollu remunerazzjoni kompletament differenti din ir-realtà fi kliem ieħor assistenza legali mhijiex bxejn għandi xi dejta hawnhekk reċentament fi Spanja li spiża ta' għajnuna legali bxejn telat għal 223.5 miljon euro. Miljon miljon u 664 elf ruħ ġew affettwati. Kosto 44 miljoni 700. Għandek spejjes u kol ta' priġunieri jaslu għal 188.000 għandek ma 47 miljon euro. Allura, b'dak f'moħna, sempliċement xtaqt namel referenza fuq l-istruttura tas sistema ġewwa Spanja. Erba pilastri prinċipali għas sistema tagħna. hija rotazzjoni, il sistema rota, hemm il-volontarji. Daw huma l-avukati li jagħtu assistenza lil dawk li jitolbuha. Hemm ukoll aġenda bbażata fuq it tassizzjoni ta' violenza, għandna sistema speċjali għal nisa vittmi ta' violenza domestika u għandna almenu spe avukat speċjalista f'kull parti ta' Spanja għal dawn l-affarijiet partikolari u mbagħad għandna jnuna li priġunieri irrid nfijem xi rid ngħid biha din. Fi Spanja Id-Dipartimenti Legali kollha ta' Spanja hemm almenu avukat wieħed li jkun on duty. Hemm da kollu jiddependi fuq id-daqs ta' distret legali, imma hemm eluf u eluf ta' avukati illi jagħtu dan is-servizz kull jum tal-ġurnata u dan is-servizz jitlob fondi anka l-ispejjeż tal-ħidma u din il-sistema bxejn ta' jnuna legali mhix provduta mill-istat mod dirett hemm ċerti kulleġġi ta' avukati jew assoċjazzjonijiet ta' avukati li jagħtu il-fondi li jagħtu li jħallsu għal din tifu eh, da bazi bażi ta' kull tliet u tiddependi fuq il-ġustifikazzjoni tal-ispejjeż li jkunu saru biex nassiguraw illi l-ħlas li jisir iwieġeb ikun korrispondenti ma' servizz li jkun nataw. Allura pala kontenut ta' din id-direttiva hija xi ħaġa li jiena m'iniex daqshekk ċarfu, allura l-ewwel ħaġa li nixtieq insaqsi huwa bħal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea aħna għandna sistemi daqshekk differenti ta' għajnuna legali. Jekk inti ħad tipprova tistandardizza ċerti oqsma naħseb ħadd tkun pjuttost diffiċli ħa nagħtikom biss eżempju waħda hija li jgħidabilju. E mhix biss huwa l-ispiża ekonomika u l-ispejjeż tal-operazzjoni tagħha, imma ċerti spejjeż li l-istat li l-membri jridu jaħsbu fuqhom li l-esperti jieħdu kont tagħhom irridu nippruvaw niddeterminaw x'inhuma il-vantaġġi tal-EAW, European Arrest Warrant kif aħna se, se nħalsu għadin fi Spanja għanna li AW ovvjament rridu n-implementawa se jkun hemm avukat ħassinjat għalija u l-istat Spanjol kollu jħallas għalija. Kollu jagħmel tajjeb għalija. Danu l-istati eh, u ma konxi taħħadin din iridu xi tip ta' sistema biex eh, nħalsu inħallsu għalija bħal Spanja per eżempju ma da jista' jkun kull pajjiż ieħor. Per eżempju l-Portugal. Jekk huma joħorġu eh, European Arrest Warrant lejn Franza min se jħallas il-Portugal jew Franza? Allora jina naħseb dinja xi ħaġa li rridu nsibu soluzzjoni għalija. Un hemm kwistjoni importanti oħra dawk in-nies li jkunu ġew arrestati u dinja tħassib kbir għal-Ministeru Spanjol ta' Ġustizzja. Kif Senatu għajnuna legali ta' kwalità u li għalli dawk in-nies illi huma f'detenzjoni. Il għaliex ġeneralment jiġri li huma ma jkunux jistgħu jikkontattjaw avukat, irid tkun avukat li jsib lilhom. Aħna nużaw eh, sistemi ta' gwida legali, naħseb fi Spanja aħna nħossu li dan importanti li li jkun eh, fil-ħabsijiet fil, fil, ukoll imma dan jiġi bispiża għax għandek titqis il-ħabsijiet kollha għandu jkun hemm ftehim iffirmat mal-assoċjazzjonijiet ta' avukati biex nassiguraw li huma jkunu f'pożizzjoni f'pożizzjonijiet li, li servu wkoll li joffru servizzi tagħhom lin nies li qegħdin f'detenzjoni. Mbagħad biex ma ngħidu xejn fuq il-barranin. U dan huwa Spanja huwa pajjiż bi frontieri twal. Ġeneralment tkun relevanti ħafna l-minuri għax aħna din nitkellmu fuq minuri eh, li rridu nsibu eh, soluzzjoni għal-jom u niffaċċaw il-problemi tagħhom fuq il-frontieri kwistjoni ta' azil, dritt għadħul, daw l-kwistjonijiet kollha li eh, għandhom u id-dritt immedjat għal għajnuna legali permezz ta' avukat kull minu detenut fuq il-frontiera Spanjola għandu dritt għalija din Allura dik il-persuna tiġi miżmuma tkun arrestata fuq il-frontiera immedjatament hija intitolata e, biex tirċievi għajnuna legali minuri jew le. Il-minuri u koll jina ta' għajnuna soċjali u koll. Allura jina naħseb emmilik dawn huma kwistjonijiet li jina ritne nirreferi li jom ma rix nidħol f'wis dettal f'daw il-punti imma konklus bħala konklużjoni hemm punt li nixtieq nagħmel din l-għajnuna legali bxejn għandha l spiża tagħha fi Spanja aħna qed nagħmlu sforzi kbar fil-budget biex nassiguraw illi din l-għajnuna tingħata liċ-ċittadini kollha huma minn huma. Aħna kellna żidiet kbar f'dawn l-aħħar snin 8 impressjoni kbira fuq fu il-Komitet e, e, e, Autonomi sa l 2003 il-budget ma għal daw il-flus l-avukat jagħtu servizz li benefika li minnu jibbenefika eluf ta' nies li kieku ma jkunux lesti jirċifu għajnuna legali assolutament. Grazzi tassew jena naħseb li vera kien kontribut ċar għal dak li ser ikun dibattitu mqanqal ħafna wara t-tini kellim, aħna ser nidħlu f'dan id-dibattitu t-tini kellim fil-fat huwa hija Sinjura Zaza Nomarazze li hija direttur tal-Uffiċċju ta' Budapest tal-Inizjattiva ta' Ġustizzja għal Soċjetà Miftuħa u jekk jogħġbok nitlob lilek ukoll biex iżomma l-ħin u anki għandek eh, ħin allokat ta' xar minuti għalik. Jekk jogħġbok. Grazzi tassew, grazzi għal din l-opportunità sabiex nindirizza lilkom il-kol u nofsnar ħna nelqaw l-opportunità li natukom input dettalja fi stadju għet intom tiddiskutu tliet direttivi ferm importanti fuq id-drittijiet ta' suspettati fi proċeduri kriminali. L-Unjoni Ewropea ħadet eh, għamlet progress dawn l-ħar snin sabiex it-tejjeb il-dritti ta' tifiża fost l-istati membri kollha dattat ukoll tlet direttivi importanti ħafna f'dan il-qasam. Permetti li nikkummenta fuq l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. Flimkien ma' l-imsieħba tagħna ta' soċjetà ċivili, l-organizzazzjoni tiegħi l-Open Society Justice Initiative ħadmet ma' dawn l-aħħar 15-il sena fuq id-drittijiet għal għajnuna legali. Aħna ridna li hemm aċċess kmini għall għajnuna legali, informajna u kol il-gvernijiet fuq il-programmi ta' għajnuna legali, għamilna riċerka fost istati membri u kif aħna nistgħu noħolqu u il-Judicial Rights Network l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili għanna 18 l-organizzazzjoni li għedin eh, jihdu xsib per drittijiet proċedurali. U għahna rridu naraw li ovvjament id-direttivi kolom is-sem taħom dan il-qasam. Fil-kontest, fil-mejju ta' din is-sena, fl-imkien mal-Judicial Network aħna kellna roundtable madwar 14 l-espert avukati, akademiċi, dawk li ħdu jiformaw il-politika u soċjetà ċivili fost l-istati membri kollha sabiex jirrevedu janalizzaw il-direttiva proposta tagħhom fuq għajnuna legali u anki rekomendazzjonijiet li setaw jagħtu. Tlet osservazzjonijiet importanti ħarġu minn din il-laqa. L-ewwel net, l-organizzazzjoni tqarfu l-importanza tad direttiva u anki il-progress li Kien hemm il-kontributi minnaħa tal-Parlament Ewropew anki biex nassikuraw li jkun hemm dispożizzjoni b'saħħithom u dan ser jkomplu jiġi mfittex fin-negozjati li jmiss it-tieni Id-direttiva fuq id-dritt tal-għajnuna legali timxi id fit ma' direttiva fuq l-aċċess għal avukat konsulenza legali inkella ma jkunx hemm ma jkollix għan jekk f'dak il-każ eh, persuna individwi jew suspettat ma jkollix aċċess għal dan kollu. Mill-2003 tal-qoddim mindu l-Kummissjoni kien edha taħdem fuq id-drittijiet ta' diffiża i konsidrat daw id-drittijiet bħala drittijiet minn ta' qoddim. U daw il-kwistjoni tal-ek ridu jiġu regolati minn miżura waħda, miżura ċe. Fil-2010 mbagħad il-Kummissjoni sejħet l grupp ta' esperti sabiex jagħmlu konsultazzjoni fuq il-kwistjoni dwar kif wieħed jista' jindirizza l-miżura ċe. Aħna konna fil-fat prezenti f'din il-laqa, mbagħad il-Kummissjoni proponiet li aħna naqsmu d-direttiva f'żewġ oqsma, żewġ partijiet, żewġ direttivi anzi. U għalhekk aħna bħalissa għandna ċe wieħed li ġiet adottata reċentament u ċe tnejn. Direttiva ċe tnejn li qiegħda tiġi diskussa bħalissa. Tilet net organizzazzjoni tesprimew tħassib qawwi fuq l-approċ ta' imnaqqar għal direttiva fuq għajnuna legali, provizorja u anki akkomodazzjoni li għandha tkopri aspetti oħra. L-approċ ser jħalli u kol djufijiet fi protezzjoni minar aktar ambitu wisa u salvagwardi ta' protezzjoni li id direttiva proposta ser tkun vojta. Ix-xoltana wera li aċċess għal għajnu legali effettiva hija kondizjoni bil qoddim biset wieħed jeżerċ ta' drittijiet oħra. Madana kollu riċerka tindika li hija l-iktar punt daja fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dispożizzjonijiet ta' għajnuna legali jridu jkunu hemm biex jiggarantix implementazzjoni adegwata dawn it-tlet osservazzjoni prinċipali nixtieq nagħmel ftit kummenti speċifiċi aktar dettaljati l-ewwel ned dwar l-ambitu ta' din il-direttiva. Hawnhekk għandna ambitu aktar limitat meta paragunat ma' direttiva l-aċċess tal-avukat. Dan diġà ġi msemmi ma' sur Spronken u anki kif il-proposta ta' direttiva qed tapplika l dawk li huma miċħuda mill-libertà suspettat li jinħeles fuq uh, pleċ, ovvjament wieħed irid tiqis ukoll kollox jiddependi fuq l-akkuża li ssirlu u l-gravità tal-każ. Però persuna bħal dik tista' tsiba diffiċli biex tkompli tirċivi għajnuna legali, u għajnuna legali tintemm meta tintem la jinnu li hija xi ħaġa li għada miex ċara, jista' jkun possibbli għal xi ħadd li jinnata għajnuna legali, però dan ovvjament jista' eh, meta persuna pereżempju tiġi investigata minħata tal pulizja ftit ħin wara tiġi akkużata. Però irridu li din lajnuna legali tingħata sakemm il-persuna tidher quddiem il-qorti u tiġi akkużata bir-reat. Xorta waħda għajnuna legali m'għandix tintemm għanda tibqa hemm imma meta il-persuna jkollha eh, possibilità li eh, taċċessa avukat. L-approċ imnaqar qed iwassal għal tħassib anki f'dak li għandu x'jaqsam għal kontinuità ta' servizzi legali ta' għajnuna u dan jista' jkollu implikazzjoni fuq il-kwalità ta' servizzi legali. Meta nqisu r-rabta li hemm bejn iż-żewġ direttivi, il-proposta direttiva fuq l-għajna legali għandha tirrifletti fl-ambitu id-direttiva fuq l-aċċess għall avukat. Tieni punt li xin indirizza hija rkupru tal-ispejjeż. Il-proposta ta' direttiva qed tipprovdi għall irkup tal-ispejjeż minn dawk li huma eh, qisu ruhom bħala ineligibbli għajnuna legali dan jista' jkollu konsegwenzi sej, speċjalment minħabba l-prost. Proposta ta' direttiva hija sik ta' dwar dan Meta nqis il-mobilità tal-suspettati fil-bidu tal-proċeduri kriminali, il-tip ta' stress u il-responsabilità finanzjar tista' tinfluenza id-deċiżjoni ta' suspettati rigward l-aċċess għal lajn legali u hawnhekk jista' jkollna għandek għandna evidenza xjentifika li turi dan il-punt. Għalhekk il- hemm ħtieġa biex l kupru tal ispess ma jkunx inkluż fid-direttiva preżenti. Tielet punt kritiku hija l-kwistjoni ta' indipendenza u anki l-kwalità. Dispożizzjoni tfu l-indipendenza tal-kwalità tal-għajnuna ta' legalija marbuta ma' rekomandazzjoni mhumiex vinkolanti u imperattiv li l-ħatra ta' avukati legali tkun indipendenti minn dawk l-atturi b'interess fir-riżultat tal-każ waqt l round table tal-esperti, l-avukati ikwataw problemi fejn il-sistem, fejn il-polizija jaħtru avukati li fajn jomu maktar tajbin għal dak il-kas. Il-kwalità tas servizzi u kol ġew imqajma jina u kol kelli l-unur li nitkellem għassur Sur Spronken u ma' u kol identifikaw il-maġġoranza tal-pajizi fl-Unjoni Ewropea ma' kellomx garanzija ta' kwalità u anki mekanizmi ta' monitoraġ bosta pajizi għajnuna legali jina taw minn l-avukati apprentisti. Għal-kem aħna nħossu li tajb li kunem kwalità u indipendenza anki fl-istati membri, pero dan se varja minn pajis għal ieħor dan għalhekk irid jiġi inklusu kol fi direttiva. Il-raba punt li ġi misħuq fil-round table u għal-min stast. Din tinkun gwida tajba ta' dak li stati membri għandhom jidun konsiderazzjoni. Iġifri kif anki japplikaw dawn it-tip ta' min stess u importanti. il min test huwa partikolari huwa strument biex jirristringi aċċess għal legali f'posta pajjiżi il threshold finanzjarju għal mistess u huwa tant baxx li proporzjon oli ta' suspettati jiġu miċħuda mill la legali, 95% din nitkellmu hawnhekk. Fil-waqt li foħra jinsibu 10% bista suspettati jkunu e, eh, jistgħu jaċċessaw għajnuna legali. L-aħħar punt tiegħi u li importanza tal-mekkaniżmi u amministrazzjoni tal-servizzi legali ta' għajnuna huma kruċjali biex indirizzaw il-kwistjonijiet kollha jiena koprejt fil-preżentazzjoni tiegħi ftit pajjiżi fl-Unjoni Ewropea għandhom leġiżlazzjoni fuq l-għajnu legali jew inkella mekkaniżmi adekwati jew korpi biex jindirizzaw l-għajnu legali ta' sikwita aħna nfittxu dispożizzjoni mnaqra ta' servizzi għabbażi għad hoc bi ftit ġestjoni jew monitoraġġ bosta pajjiżi anki l-aktar data bażika u essenzjali fuq l-għajnuna legali mhix miġbura u għalhekk ta' sikwiti ikun hemm ftit fema fuq il-problema reali dwar l-għajnuna legali u simplifikazzjonijiet. La direttiva u las rekomandazzjoni qed tinkludi rekwiżiti ta' dan l-aspett importanti tal-għajnuna legali. Waħda mill-aktar kwistjonijiet importanti għal dawk li jgħamlu l-politika nazzjonali fuq din kwistjoni u jekk il- fondi pubbliċi u x'qegħdin ta' b'mod tajjeb Jina eh, konsultajt mal-gvern tal-Litwanja mill-2012 l-2014 fuq il sistema ta' żvilupp ta' għajna legali u bdejna minn hemmhekk il-gvern kienet jon fuq somon gbar fuq l-għajnu legali, pero sistema kienet edha taħdem ħażin mingħajr eh, responsabilità u minar trasparenza u dan għaliex ħadd ma kien responsabbli għaliha. Il-gvern li twan bat introduċa sforzi li fil-fat waqfu istituzzjonijiet pubbliku biex jiddirizzaw l-għajnuna legali. L-Olanda u kol għandhom board indipendenti ta' għajnuna legali fil-waqt il-mekanizmi preċizi ta' kull sistema tista' titħalla fidejn l-istati membri individwali direttiva li għandha titlob li sistemi komprensivi jiġu mwafqa blan li tassikura aċċessibilità, indipendenza u kwalità tal-għajnuna legali. Jiena sernala issa dan dawn ma l-aspetti prinċipali mill għalih kellna. Aħna kuntenti li niprovdulkom aktar informazzjoni dwar eżempji pratiċi u f'dan ir-rigward aħna ħloqna eh, linji gwida osra ta' paġna minn żewġ naħat dwar l-istat tajnuna legali meta jiġi ma kif jisir fl-istati membri u emmek naraw eżattament xini l-istat xini huma il-problemi u l-prassi emerġenti aħna ħdimna wkoll mill-qrib mal-Parlament Ewropew matul il-negozjati diffiċli fuq l-aċċess għal avukat u grazzi għall sforzi tagħkom irnexxielna naslu l-addazzjoni direttiva b'saħħitha. Minar direttiva b'saħħitha u komprensiva mekk ikun hemm kwistjonijiet fil-prattika la ma jiġu indirizzati fil-prattika. U li b'dak il-kas il-Kummissjoni tkunx tista' tirranġa. Aċċess għal lajnu legali importanti mhux biss għall individwi għal biex kollhom sistema ta' smih ġus imma sistema kollha kemm. Thank you very much and I also thank uh, Claude. Grazzi ta' sew, grazzi wkoll il-Claude. Nixtieq li e, e, namlu ftit mistoqsijiet qabel ma nagħti l-kelma lura lill-President Claude. Nixtieq ukoll nagħmel xi ftit mistoqsijiet, nixtieq ukoll nagħmel kummenti ġenerali dwar ir-rapport li naqet infassal. Aħseb anka Sura Vares, ġibet l-attenzjoni għal dan, aħna qegħdin hawnhekk f'roadmap fuq il-salvagwardji tal-proċeduri proċedurali għaliex l-istati membri jridu l-mandat tal-est Ewropew. Aħna kellna ċans naddottaw rapport fuq il-mandat tal-est Ewropew fil-mandat tal-parlament li kellna, pero xejn iktar ma sar wara dan, ġifri l-għalkum naħa tal-Kunsil laqas mill-Kunsil. Ġifri jekk intom tixtiequ żommu mal-mandat tal-Est Ewropew, intom ovvjament ridu kol tagħtu lajn legal ġir mhux biżżejjed għalija li eh, li intom ħriġtu bil-mandat tal-Est Ewropew. Aħna wkoll irridu insegwu approċ ta' drittijiet tal-bniedem mill-ġdid naf li hemm space involuti, pero dak li għanna unek huwa l-bidu ta' xi ħaġa li tista' titqis bħala salvagwardja li ser tispiċċa f'stat membru ieħor. Ġifri smieħ jew inkella prosekuzzjoni. Għalhekk aħna ma rridux inkunu limitati fil-approċċ tagħna u jiena naħseb li l-ambitu tal-proposta tal-Kummissjoni hija wisq limitata. Ma nistax niktab rapport fejn aħna nillimitaw ruħna għal każijiet fejn hemm ċaħda ta' libertà. Ma nistawx inħallu vacuum jekk lajnuna legali mhix qedem f'dan il miżura mhix qedem din il-miżura ta' legali f'dak il-każ aħna rridu morru kolla rridu naraw eżattament xi jiġri u l-Kunsill donnu ser bil-kontra mhix bil-kontra. Jekk aħna mhux ser nagħmlu progress fuq l-għajnuna legali, jien naħseb ser ikun ferm diffiċli biex niksbu progress fuq il-minorenni, id-direttiva tal-minorenni, u anket naħseb fuq livell aktar ġenerali. Ser ikun hemm konsegwenzi għal xogħol tagħna eh, fil-qasam ta' għarfin reċiproku u l-eżempju koll li jingħata minn eh, min persuni oħrajn il-mandat tal-est Ewropew u l-investigazzjoni xrek aħna nkunu wis eh, limitati fuq lajnuna legali mux ser niksbu progress fl-oqsma l-oħra. Għalek minna u ġimaw nofs oħra. Eh, aħna irridu naraw eżattament xħaj uħroċ mill-kunsil. Aħna dejjem nistgħu nżommu u tagħna u negozjati tagħna aktar il-qudiem, però aħna diġà qegħdin naħdmu qasam li diġà huwa kemm xejn imnaqqar Aħna hawnhekk għandna daw id-direttivi differenti. U aħna tajb li kiku kellna eh, liġi proċedurali wahdi, mbagħad aħna għandna eh, għandna rekomandazzjoni u direttiva fuq lajna legali u minn perspettiva legali jien naħseb li dinija sistema ħażina ta' tfassil tal-liġi. Walakin ser niprofa nitrasferiċi bosta affarijiet minn rakkomandazzjoni u ninkludu għan fi direttiva u naraw fejn nispiċċaw. L-ewwel net iridu niksbu ftehim fil-Parlament u mbagħad in-negozjati mal-Kunsill jistgħu jibdew. Però ma nistax ma nitlobx il-Kunsill biex iħaffu bil-għajnuna legali jekk joġobkom iksbu approċ komuni għalli xaħna sat mimdin issa xaħna lesti. Issa, issu njura sipel. Sar nitkellem bil-Ġermani. li infakkar li eh, wara ħafna snin il-kooperazzjoni tal-pulizija hija ħaġa li aħna konna jenna nitkellmu dwarha, però ġala darba li trattat tal-Lisbona għadda aħna mbagħad bdejna mm, naħdmu minn lat ieħor bdejna nitkellmu dwar il-miżuri proċedurali u hemmhekk ukoll hemm tiġa biex nistabilixxu bilanċ bejn il-setat tal-akkużat u l-istat li jkun qed e, iressa il-kas tal-akkużat. U għalhekk aħna rridu nitkellmu wkoll dwar il-konsegwenzi finanzjarji tal-leġiżlazzjoni. Fl-istess waqt jiena jkolli ngħid li nħossni daqsxejn irritata li qed nisma' ta' sikwit il-kelma spejjeż fil-introduzzjoni tas-sur Alvarez Il-fattu li skont il-fema u skont l-opinjoni u kollox jiddependi fuq l-ispejs, kollox jammonta l-ispejjes u l-bqija l-affarijiet fi tiġu Nixi najt mod ċar li fuq sma oħra, bħal preżempju l-prosekuzzjoni, hemmhekk il-kwistjoni ta' spejs ma tantx tiġi imsemmija Dak il-kas il-flus jinstabu u l-ispess miex kwistjoni, għalek nisħosni verament irritata li għawnek fl-Unjoni Ewropea aħna dejjem nitkelmu dwar il- drittijiet tal-bniedem u l-ispess marbuta magħhom. Il-proċedimenti fl-istati membri ma veru differenti minn min, min stat għall-liħor, u l-ek edin għawnek, għahna biex narmonizzaw il-proċeduri sabiex bekk l-arfin reċiproku jizdiet u il-kooperazzjoni transkonfinali issir aktar effiċjenti milli kienet sissa f'termini ta' prosekuzzjoni kriminali u f'termini tal-prosekuturi u anki dak milla tal-akkużata li kont grata li smajt li dritt ta' għal-avukat għal ħafna persuni mandiġ valur jekk inti speċjalment ma jkollokx eh, flus biex jitħallsu. Ta' bilħaq dinja kwistjoni importanti li aħna rridu nżommu f'moħħna, aħna nabżon aktar kjarifika u dak li nistgħu nagħmlu li ngħidu l-istati membri sabiex huma jkomplu jaħdmu u jagħmlu xogħolhom u jekk intom tixtiequ Tixtiequ kooperazzjoni bejn il-pulizija u kooperazzjoni ġudizzjarja aħna rridu naħsbu dwar dan, però rridu naħsbu mill-lat li ħor ukoll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 Eh, eh, kienu jgħidu li però li mhux possibbli li wieħed ikollu kooperazzjoni eh, penali bazata biss fuq il-fiduċa reċiproka ħafna drabi dan eh, jirrikjedi rispett eh, imma rispett li mhux dejjem ikun eh, hemmhekk. Il-prinċipju fih innifsu mhuwiex bizzejiet anka il-reprezentant tal-Ministeru tal-Ġustizzja Spanjol fil-periodi ta' eh, arrest preventiv eh, intom għandkom an, żmien eh, twil ta' detenzjoni taf ta eżattament eh, dwar xiex qed nitkellem. Imbagħad inti qed titkellem ukoll dwar integrazzjoni eh, tal-kooperazzjoni tagħna eh, Eh, u li din ma taħdimx jekk wieħed ma eh, ħarex lejn l-ispejjeż ma rbuta mal-lajnuna legali. E jekk ma jkunx hemm din lajnuna legali, ovvjament se jkun hemm il-vitmi il-demokrazija ta' stat se titkejjel ukoll um, permezz ta' kif jitratta il-persuni suspettati. Jekk aħna maħniex se nirranġaw din il-problema tal-lajnuna legali, allura ura se mmorru uh, tajjeb, mhux se mmorru tajjeb. Sura Alvarez, grazzi ħafna. Jiena naħseb illi Eh, ma sprimejt ruħi tajjeb, għax inti qed eh, forsi taħseb li jiena ma nixtieqx li tintnefa din eh, dawn l-ispejjeż fuq l-għajnuna legali, inti qed taħseb li kontra l-għajnuna legali u qed taħseb li jiena qed nipprova nagħmel limiti dwar l-infiq fl-għajnuna legali. Jiena kol ma qed ngħid li wara l-isforzi li saru fi Spanja biex ikun hemm din l-għajnuna legali sir nafu li l-ispejjeż involuti huma ħafna. E, tajjeb kuku kena aktar flus fi Spanja, tafu kemm għandna ftit flus fi Spanja għall-għajnuna legali, ġifiri jiena forsi ma konċ ċar, jiena li ritnejt huwa li aħna mhux biss qed infittxu e, il-mezzi għall-għajnuna legali għalina u għall-ċittadini, ma' aħna fil-fatt natu lajna legali għal kulħadd u il-threshold hija fil-fatt baxxa ta' din lajnuna legali meta wieħed e, qabbilha ma l-inkam medja żewġ terzi tal-persuni li jgħixu fi Spanja huma intitolati għall-għajnuna legali bla ħlas għax hemm 6 miljun persuna li huma bla xogħol u hemm 8 eh, miljun ruħ li huma pensjonanti u pensjoni baxxa. U familji ordinarji berba titfal eh, fi Spanja eh, ħafna drabi huma dawk il-familji li għandhom persuna waħda qiegħda taħdem, ġifieri daw kollha huma intiċalati għal għajnuna legali u eh, l ti tipprovdilhom l-għajnuna legali. Minkejja il-problemi li għanna fil-frontieri aħna tana e, kull min e, jidħol f'pajjiżna xorta waħda għandu dritt li kollu e, lajnuna legali, avukat biex jiddefendi drittijiet tiegħu. Is-sistema hija tajba ġifieri, sistema mm, mannifika bħal di, però tirrekjedi il-flus, ħafna flus, jiena naqbel mal-ġustizzja mal-lajnuna mm, legali xejn u anka li jkun eh, eh, hemm minn fuqha f'dan il- eh, il rigward u anka l-avukat għandhom jitħallsu tajjeb l-avukati li jirrispondu lill-Ministeru tiegħi ma tidux l-ispejjeż tagħhom minn l-2003 law, jiġifieri Eh, aħna eh, għedin fil-pozizjoni li għedin fija u meta għed ikun f'din il-pozizjoni eh, għedin namlu l-aħjar l-aqwa sforzi possibli biex niprofaw nilħu l tġijiet tal-persuni kollha li għandhom bżonn din l-għajnuna legali bl U naħseb li da rapport li naġibt miħaj jurih dan Dan sar mill-osservatorju um, eh, tal-ġustizzja eh, fil-qasam tal-ġustizzja eh, li jiprovdi dettalji aktar minn 90% ta' um, persuni kienu sodisfatti bl-użu ta' din is-servizz pubbliku. Grazzi ta' din il-kjarifika Eh, huwa bidla minn mod ta' kif eh, waslit inna dan forsi eh, mħabba il mod ta' kif instemet. Jiena jgħid il-kallimi kont kontent li nisma lis sur Dejanga jitkellem dwar din il-kustjoni illi inti anka semmejt qabel um, U samajt l-importanza tal-importanza ta' direttiva bambitu u wiesa u l-membri tal-Komitat eh, Libe u l-kommenti tagħhom eh, jatuni tama meta nħares lejn l-impenji tagħhom u lejn il-viżjonijiet tagħhom li dan il-kumitat ġifiri ħajju pozizjoni um, soda fil-proċess biex jassikuraw li dawk li għandhom eh, dawn id-drittijiet anka taħt direttivi ta' qabel u eh, tassow ikollhom dawn id-drittijiet minn eh, f'dawn id-direttivi il-kapacità li kollhom aċċess għal għajnuna legali. Grazzi ħafna. Mela ħan fakkar lil kollegi li eh, jiena ħan ikteb ir-rapport dan il-weekend eh, u matul il-ġimgħa id-dieħla għandu jkun disponibbli għal kulħadd biex ittuħ daqatajna għalek nishtiq nir-ingrazzjakom tal-jamiltu eh, dan ismiħ possibli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Eh, anka li żewġ mistiedna tagħna. Nixtieq nirringrazzja l membri kollha illi baqgħu hawnhekk u jekk joġobkom ibqa' waw għall-aħħar sessjoni, nafu li kienet sessjoni twila ma dawn it-tlet eh, files huma importanti ħafna, e, files dwar il-proċeduri kriminali u għalhekk għandna nżommu l-interess tagħna naf li huwa diffiċli biex wieħed e, jagħmel dan u jina grat lejn dawk il-membri illi esprimaw l interessu baqaw hawnhekk fostna l-aħħar rapporterja Natalie Grease Beck tila hawnhekk fuq il-pjattaforma eh, flimkien ma' Bostjan Zubaċnik li huwa mħallef eh, fil-Qorti Ewropea tal-Dritti tal-Bniedem u Holger Matt li huwa eh, ċermen tal-European um, Criminal Bar Association. while she's doing that, have two things. One profound. Mela, sa' kem il persuni għoddu bil-eda, għan semmi zoċ eh, punti, punt prattiku, jina nutajt kollegi, jina dejjem ngħid lill-istaff u lill-membri, nistaqsikom jekk hux tħossu l-Bart. Jiena tinħoss ħafna Bart. Eh, mhux eh, Eh, mhux bart eh, eh, psikoloġiku jew xi ħaġa imma bart fil verita għaw il-bart għaw ġew. Mela mhux jiena biss, allura mhux fl-immaġinazzjoni tiegħi jgħid il-President, għalhekk aħna nirranġaw it-temperatura tal-kamra jina normalment ma jdiqnix il-frisk, qed nara li timiti wkoll tħoss il-bart. m'intix tixqiegħed perfett ġifiri. Mela, kullħat jaqbel jaw wis Bart, jaw ħafna Bart eh, fil-kamra. Eh, tistaw tamlu l-sinjal braskom, Iva, mela jina ħanara il temperatura tittella. Mela, jiena minix sorpriż bid-diskussjonijiet għax il-kussjonijiet huma kussjonijiet ibsin. E, Il-lajnuna legali pereżempju madwar l-istati membri kollha hija kustjoni importanti ħafna walek interess massimu f'dan f'dawn id-dossiers hija ġustifikata. Issa ħanduru u lejn l-aħħar sezzjoni tagħna u ħanaddi il-mikrofon um, lil um, Natalie Griesbeck e, u ħanitkellmu dwar il-prezunzjoni tal-innoċenza. Grazzi ħafna. President, l-wara nofsinar tajb il-kulħat, merħba li l-kulħat, nirringrazzjakom, nirringrazzja l-dawk li baqaw għawnek eh, sadin l-ħar eh, sa tillet sezzjoni bat em u kol sessjoni oħra wara din nħankun fil-qosor fil-introduzzjoni ta' sezzjoni tiegħi biex eh, nkunu nistaw naqbdu u nduru lejn is-suġġett immedjatament. Mela, kooperazzjoni ġudizzjarja fi kustjoni kriminali illi aħna il-koll impenjati leja eh, dan iqajjem diskussjonijiet u varjazzjonijiet fuq is-suġġett u anka kontroversi u aħna għandna wkoll roadmap għall-iżvilupp tal-għajnuna l-persuni li huma akkużati breati kriminali fl-Ewropa. Wara round li kellna ftit ilu, ħafna jemnu illi għanna bżon eh, illi inkomplu in eh, din eh, il-kaxxa tal-odda milli approċ differenti jew milli nippruvaw narmonizzaw 28 sistema legali biex ngħinu li jkun hemm difiża legali lil persuni suspettati li għamlu reati kriminali fis-sistema mitlet kustjonijiet ewlenin illi huma importanti li huma eh, eh, dritt ta' difiża eh, proċess bilanċatu standards minimi madwar l-Ewropa anka biex ikonna veru il-ħarsin um, tal-persuni u fost dawn għanna il-prezunzjoni tal-innoċenza u dritt tal-proċess ġust u li ħan wissam il mill-kellima ħafna e, nixtieqkom li zommu mal-ħin tgħid il-kelli majna ħan zomm mal-ħin ħan iċċekkja l-ħin biex ikonna ħin ukoll anka għal mistoqsijiet u risposti fl-aħħar ta' sezzjoni. Ħan isimgħu żewġ esperti l net il-sur Zupan Ċeċ nispera li qed nippronunċjam eh, ismek sow tgħid il-kellima Bostjan Zupan Ċeċ illi huwa imħallef u li ħaj eh, jieħu 10 minuti biex e, jiprezentana l-analisi u l-esperienzi tijaw e, bħala imħallef fil-orti ta' drittijiet tal-bnidem. 10 minuti fidejk, mela. Signor President, jiena ħan nitkellem l-Inglis. Il-prezunzjoni tal-innoċenza hija il-pilastru ewlieni tal-proċedura e, kriminali għax timplika kemm il-pista l-profa tal-prova li huwa fuq il-prosekuzzjoni kif ukoll il-riskju tal-nuqqas tal-perswazzjoni illi ifisser eh, meta jkun hemm dubju il-qorti għandu jiddeċidi favur il-konvenut. Din hija storja antika tmur lura lejn il-liġi Romana u għandek trid tlet tipi ta' presunzjonijiet preżunzjo juris eh, fejn għandek il-ċans li um, din tkun eh, ribattibli. Pro sumso juris ed jure ġifiri wahda eh, illi hija irrefutabli u għanna l-fiksjo illi huwa e- eżempju ma li madux e- e- jeżisti fil-kodi ċivili kodiċi ċivili fi Franza hemm il-prezunzjoni illi persuna li titwilet fil-żwieġ hija tifel jew tifla tar-raġel ta' dik il-mara li tkun weldet Imbat għanna dak li seħ non li ke li aċċessjoni fil-liġi rumana illi eh, tfisser illi um, eh, l-imħallef kollu juża il-prezunzjoni meta ma kienx hemm biżejjed ehm, evidenza. L-imħallef dejjem irid jiddeċidi u jekk ma jkollux il-verità kollha disponibbli għalih jew l-evidenza kollha fideh xorta waħda irid jiddeċidi u għalhekk jiddeċidi permessa prezunzjoni ta' innoċenza. Il-problema il-liġi kriminali fuq livell in ġenerali titratta u koll eh, avvenimenti storiċi illi eh, ma jistawx jiġu repetuti. Iġifiri, eh, l-evidenza, eviden, prova u verita mija fil-mija hija impossibbli għalhekk dejjem hemm id-dubju raġonevoli involut fil-waqt li fix-xjenza għandek avvenimenti illi eh, jistaw ikunu ehm, verifikati fil-verità permezz ta' fatti. Da mhux possibbli fil-liġi, għalhekk meta ma hemmx bizet evidenza mill-liġi eh, rumana li la aħna qegħdin dejjem naħdmu fuq il-preżunzjoni. Kifet qabel Eh, kif għanna mniżel għawek u kol, um, l-iskop tal-prezunzjoni u l-funzjoni taħawa illi il pista tal-prova jitpoġġa onus provanzi fuq iż-żewġ partijiet u il-riskju tal-nuqqas ta' perswazzjoni huwa biss eh, eh, fir rigward ta' se jagħmel l-imħallef meta jkun hemm kas ta' dubju Mela, jekk il-partija fil-proċess kontradittorju mhux kapaċi li ġor il-pis tal-prova predeterminata allura il-kas iġi eh, deċis kontra dik il-parti hemm żewġ preżunzjonijiet waħda refutabbli jew dik li mhijiex refutabbli fil-liġi kriminali speċjalment fil-proċedura għandna preżunzjoni eh, eh, refutabli illi hija l preżunzjoni tal-innoċenza tal-konvenut. Skont l-artiklu 6 tal-tini paragrafu tal-Konvenzjoni ta' ġitijiet tal-bniedem li CHR għanna test hemmhekk kull min huwa akkużat breat kriminali ħajitqis bħala innoċenti sakemm ma jiġix pruvat eh, ħati skont il-liġi. Eh, jiena ħanitkellem dwar din is-sezzjoni oħra li mandiċ tkun eh, regola, jew eċċessjoni għal regola fi direttiva Ewropea. Mela, eh, fil-lingwa tal-ECHR, il-prezunzjoni tal-innoċenza hija attivata biss meta l-persuna tiġi akkużata b'dan ir-rejat kriminali. U din hija kwestjoni ta' definizzjoni ukoll ta' xi tfisser akkuża fuq livell in ġenerali eh, nistgħu ngħidu li l-persuna eh, ehm, hija eh, preżunta bħala innoċenti u għandu jiġi trattat bħala innoċenti anka eh, qabel eh, ma jitressa u din proċess, ġifir anka mill-pulizija. Il-kumment ġenerali fl-artiklu 14 fil-punt 32 publikat fit-23 ta' wissu il-UN il-Komitat ta' Dritti tal-Bniedem tal-ġnus um, maquda jgħid illi kull persuna għandha dritt li tiġi preżunta noċenti sakemm ma tiġix pruvata ħadd jaqudiem il-liġi. Din hija fundamentali għal ħarsien ta' dritti tal-bniedem u timponi fuq il-persekuzzjoni il-pis tal-prova. U eh, din il-pis tal-prova tiġi pruvata minajr lebda dubju raġonevoli. Din hija l-essenza ta' dan kollu. Dan kollu ġej, din il prezenzjoni kollha, il-filosofija ġejja minn dak li tissejjaħ Blackstone's Ratio ġeja minant William Blackstones fil-kommentarju tiegħu dwar il-ġijiet fil-Renju Unit. Huwa eh, aħjar li għaxar persuni ħatja jaħirbu li milli wieħed eh, innoċenti soffri u din hija il-politika bażika tal-liġi kriminali u għalhekk il prezunzjoni għad konvenut il-suspettat. Il-verżjoni moderna tal-istess prinċipju ta' minn E.H. Dennis illi l-eżitu ta' sentenza ħażina ja toħloq ħafna aktar ħsara milli eh, e, bil-kontra. ġifiri din hija politika ġudizzjarja e, li ehm, tmur lura sa' żmien tal- eh, Indictment. Mela, fil-passat il-proċess kien wieħed ta' inkwizizzjoni. The criminal law today is treated as an adversary. Il-liġi kriminali eh, hija eh, eh, titfa fuq l-istat il-pista l-prova. u jekk ma jkunx hemm il-preżunzjoni irrefutabbli, allura il-persuna eh, irrid jinħeles, jingħata sentenza ta' ħelsien. L-ekwivalenti fil-liġi Franċiża edam nizla fl-artiklu 353 tal-kodiċi penali fejn eh, mimsemija l-intim konvinzjon illi eh, il-ġuri għandu jkollhom dwar il-ħtija tal-konvenut indubju proreo bħala prinċipju għandu xaqsa ma' riskju tal um, eh, nuqas ta' perswazzjoni fejn il-prezunzjoni tal-innoċenza dejjem ikolla su suprematezza. Irrit nenfasizza u koll xaħġa marufa eh, fuq livell ġenerali illi l-iskop ill ta' definizjoni ta' reata eh, jrid eh, jiddefinixxi l-elementi kollha tal-offiża tal-reat ġifiri eh, deskrizzjonijiet bħal til, stupru u l-komplament. Edinem definiti mux biex wieħed jgħid nu projbit, imma edinem biex wieħed jagħti definizzjoni tal-elementi tal-reati eh, illi wieħed irid jara li hemm prova tagħhom in Salabjako, il-qorti tal-ġustizja, f'Salabjako, il-qorti tal-ġustizja, stabbilixxa eċċezzjoni għal din il-prezunzjoni tal-innoċenza li għanda tiġi interpretata mod ristret minħabba li l-qorti il-ġdid eh, ma segwix nit tip ta' eċċezzjoni. Emmek edha miktuba bl-aħmar fuq l-iskrin ta'kom l-ICHR poġġa fuqu prezunzjoni kważi irrefutabli tal-ħtija minħabba li prezunzjoni tal-possessjoni tal-drogi hija meqjusa bħala kontrabandu. Hawnhekk għandek eh, prezunzjoni parzjali eh, li din kienet ukoll eċċezzjoni tal-proċeduri kriminali. Imbagħad għandek eh, il- it-poġġija tal-prova tal-ħtija fuq il-parti l-oħra. Imbagħad għandna kasiħor illi għandu xaqsa mal kodiċi penali franċiża l-artiklu 320 slash 6 leads to the presumption fejn il-prezunzjoni um, eh, twassal eh, għal e, fat illi il-konvenut mandux ħtija imma jrid irrid ġorruwa il-pis tal-prova minħabba li kollu fiddeħ ovvjament oġġetti u irrid jgħid eh, kienet minn fejn kienet l-oriġini tagħhom. I will be I will be very short now. Ħanitkellem fil-qosor l-eċċezzjoni tal tal-pis tal-prova hija f'sitwazzjonijiet bħal pereżempju meta aħna insibu kwistjoni fejn għandek il-prosekuzzjoni li ma tkun kapaċi li tipprova il-sors tal-propieta tijak u għallura tkun fidejk għallura il-responsabilta tijak li tu tipprova li l-origini tijak ta' dik il-propieta hija waħda leġittima. Id-dritt ta' silenċu tal-akkużat eh, huwa dritt huwa derivattiv minkejja dan huwa peace hija huwa fuq il-prosekuzzjoni li jipprova kollox f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambitu kollu ta' il prezumzjoni ta' innoċenza. Għandek żewġ każijiet hawnhekk illi għandhom x'jaqsmu l-autokriminazzjoni li ġrat ta' Gafgen kontra l-Ġermanja u ġalloħ kontra l-Ġermanja dawn huma żewġ każijiet jekk ikolli ċans nitkellem fuqhom. Grazzi ħafna.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 E, taħlita ta' kull tip ta' arfien u u ħannati il-kelma lilu issa għandek il-kelma kjoġbuk. Grazzi ħafna, Sinjura, Sinjura ċe, ta' din is-sessjoni fil-funzjoni tiegħek bħala rapporter fuq dan il-fajl. Jiena għalija huwa ta' unur li qed nindirizzakom u nirringrazzjakom ħafna tal-istedina li għamiltuli. L-ECBA ta'kom bid-dikjerazzjoni reċenta fuq il-presunzjoni ta' innoċenza suppost irċevejtuha. Ġifri l-affarijiet li qed nitkellem fuq issa jsibu f'dak id-dokument. Aħna suppostana nikkommenta fuq ix-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea fl-anijiet tal-programm il-proposta ta' direttiva l-prezunzjoni ta' innoċenza hija merħba bija, għandna kuntenta bija. Mod korrett il-Komissjoni tispjega il-kuntest tal-proposta fil-paragrafu 6 fil-bidu Fil-kas ta' ksur persistenti ta' dan id-dritt, l-agenda ma tkunx tista' issir bisħiħ biex timmaterjalizza il-prinċipju ta' dritt tal smiħ ġust. Hemm implikazzjonijiet oħra kif diġant tqal il-rabta mill detenzjoni kwistjonijiet ta' dritt ta' silenzju u anka dritt tal ta' detenzjoni qabel ismiħ. L-ICBA u l-Assoċjazzjoni tinnota il-kwistjoni ta' stat ta' dritt differenza fost l-Stati membri kif koll regolamenti li b'mod progressiv fl-istess ħin inaqsu drittijiet ta' suspettati jew persuni akkużati. F'dan il-kuntest din id-direttiva tal-prezunzjoni ta' innoċenza hija waħda mill-prinċipji fundamentali li għata importanza importanti ħafna il-qafas legali sinjuri fit-trattat tal-TFU artiklu 82, paragrafu 2, jitlob standards minimi għal drittijiet proċedurali fi proċedimenti kriminali biex jisostnu l-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproko li għandu jkun ibbażat fuq fiduċja reċiproka tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u ma ninsewx tal-fiduċja taċ-ċittadini tagħhom il-protezzjoni il mill-Konvenzjoni Ewropea ta' dritt tal-bniedem tal-Qorti ta' Strasburg hija tajba, imma mhijiex effettiva, mhijiex biżejjed effettiva fil-prattika ta' kuljum ta' proċedimenti kriminali li jisiru b'mod regolari. Din it-tip ta' protezzjoni ġiet tar twis għall-individwu konċernat u l-konsiderazzjoni fit-tmiem il-proċedimenti huwa dajjef wisq il-konsiderazzjoni tal-każ kollu kemmu huwa wisq miżura bħal wisq dajjef bħala miżura. Salvagwardi proċedurali fi proċedimenti kriminali. Imma fil-sentenza tal-2008 tal-Qorti tal-Ġustizzja tiddikjara mhux biss għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fuq id-dritt tal-dritt bikri għall aċċesta avukat minħabba biex persuna tkun tista' jekk trid tibqa' siekta u biex jiżu salvagwadjati il-drittijiet fundamentali tagħha kif kol biex nifmu kol ċerti drittijiet u ċerti proċedimenti legali u għadan kollu l-programm u l-roadmap fl-imkien ma' direttiva tal-2010 u 2012 u 2013 illi segwew allura kienu passi importanti għall-Unjoni Ewropea u jkolli nisħaq il-kontribuzzjoni sostanzjali tal-Parlament Ewropew biex, biex wieħed jasal għal kompromess dwar l-aħħar direttiva fuq aċċess għal avukat miex perfetta bħala direttiva mija tajba u kolli nirringrazzja l-darboħra il-rapporter, dak li kien il-rapporter Juano Atnolescu fuq ix-xogħol li għamlet biex tasal għal dan il-kompromess. Dawn id-drittijiet prinċipali li għadin fil-qalba, sinjuri, din l-interrelazzjoni ta' daw id-drittijiet imma ikun effettivi biss jekk joperaw fl-imkien ma' kull wieħed minnhom b'mod li jkunu legalment implementati b'mod b'mod selettiv jew kellha b'mod imfarrak li mbagħad jagħmel daw id-drittijiet b'mod illużorji u bla effett. Allura l-konklużjoni li nixbdu huwa li iva għandna bżonn eh, preżunzjoni ta' innoċenza u ovvjament f'dak li għandu xaqsa jnuna legali iva għandna bżonn dik id-direttiva fuq għajnuna legali u iva ovvjament għanna bżon direttiva fuq drittijiet ta' tfal fi proċedumenti kriminali imma il-bazi verament legali u filosofika ta' daw id-drittijiet tal-bniedem hija d-dinjità tal-persuna umana mhux dritt fundamentali imma id-dinjità umana li ma tistax tinkiser iċ-ċarta ta' dritt tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea artiklu wieħed u dinjità umana hija assolutament fundamentali mal-kwistjonijiet li għamu fil din id-direttiva min natura tagħhom dawn libertà tal-bniedem u mġiba tal-bniedem qegħdin fil-qalba tal-azzjoni bejn l-istat u l-individwu. Liġi kriminali tista' ssir iktar sinjura mill-leġittimità għal dawn li taderixxi għal prinċipi etiċi bħal dawn edin fil-prinċipju ta' dinjità tal-bnidem li huma sors tal-leġitimità tal-bnidem li minnhom u imperattiv li l-pis tal-prova jrid ikun minnaħa tal-istat. Mux e, flimkien ma dan, sinjuri, dan huwa importanti fuq id-dritt li ma inkrimin tal-bniedem li ma jinkriminax li l-nifsu, u dritt li wieħed jibqa' silenzju li huma aspett wieħed tal-preżunzjoni ta' innoċenzja. Huwa e, parti waħda għad-drittijiet ta' difiża, dritt li ma tinkimnax li jekk innifsek u dritt ta' silenzju jaffetwa l-individwu f'dak li għandu xaqsam ma' dinjità personali umana b'mod dirett il- il-bniedem irrid ikollu l-libertà li sempliċement ikun bniedem mingħajr l-ebda dover, per eżempju li, eh, jitlaq qudiem il-qorti u jagħti l-evidenza. Dan l-aspett legali importanti huwa nieqes minn kemm il-proposta tal-Komissjoni kif koll argumenti għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Sa mill-2006 sa mill-Green Paper tal-Komissjoni għanna għamilna progress din il-Green Paper, f'din il-Green Paper aħna kellna naqraw il-dritt ta' silenzju mhux assolut u li inferenzi kontrari jistaw jinġibdu dan isir wara l-direttiva, il-proposta direttiva tal-Unjoni Ewropea u nista' nirreferi kompletament għax xogħol tal-Kummissjoni li aħna m'għandniex hawnhekk huwa imsemmi ta' drittijiet, id-drittijiet ta' drittijiet tal-persona tal suspettata, l-importanza ta' inklużjoni, tal inklużjoni ta' min ja tal- ta' xieda hija nieqsa kompletament. U jina marriċ nuqot nirreferi għalli daw li dejat nistaw naqrawo miktar tard meta l-approċ ġenerali jiġi joħroġ għal pubbliku probabbilment f'Diċembru fl-ħarsijat ta' Diċembru. Sinjuri, d-dinjeta tal-bniedem tkun prinċipu ċentrali fil-qalba ta' dal-kontest u dan huwa wieħed mill-argumenti li iktar b'saħħithom li għandna illi nikkompromettu id-dritt ta' suspett permezz ta' billi nħallu persuna suspettata mingħajr din id-dinjità umana u f'dan id-dawl aħna bis-saħħa kollha nopponu kull alterazzjoni ta' test kif qiegħed bħalissa kemm sitta tlieta kif koll seba tlieta tal-proposta tal-abosta proposta tal bosta proposta tal komissjoni u kull tip ta' użu biex aħna niksru daw id-drittijiet għandhom ikunu projbiti għandek l-argument legali li huwa differenti minn kull tip ta' dritt proċedura u il-ksur ta' dritt ta', ta, ta silenzju fl-istess ħin huwa ksur tal-prinċipju bażiku tad-dinjità tal-bniedem u l-istat ma jiġix permess li juża prova li tiġi minn ksur ta' din il-liġi. U dwar dan jiena nirreferikom għal proposta tal-Kummissjoni il-klawsola sabordinata artiklu 6 paragrafu 4 u artiklu 7 eh, paragrafu 4 sakemm l-użu ta' profi bħal dawn, ta' xida bħal dawn għandhom jitħassru jitħassru kompletament għax ma jkunux ġew legalment u suġġeriment li, si, li sar mill-Kunsill probabilment fl-approċ ġenerali biex sempliċement inħassru l-paragrafu kollu kemmu numru 4 hemm bżonn jiġi ristrett u hemm bżonn jiġi imwaqqaf b'mod qawwi. Hemm ix-xejra wkoll f'ħafna stati membri u ħan niġi għat miem ta' f'żewġ minuti għad-diskors tiegħi illi persuna akkużata illi tkun ġiet liberata tista' tkun penalizzata meta persuna tkun eżerċitat il-pers id-dritt tagħha li tibqa' siekta. Din ma tistax tkun korretta. Ma tistax tippenalizza persuna x'tibqa' siekta. Aħna nikkritikaw li d-direttiva ma tkoprix entitajiet legali id-dettalji jiġu mitluba minnkom jew jiġu moqrija mid-dokument tagħna. U ovvjament aħna eh, smajna l-kollega tagħna Sur Popanċiċ, Supanċiċ, dwar il-pis tal-prova aħna għanna pozizjoni ċara ħafna dwar dan fil-prinċipju li CBA hija kontra kull rivers tal-pis tal-prova u sinjuri ir-raġuni għal dan u għali il-kamra kollha kemmi tal-leġittimità tal-liġi kriminala u il-proċedura tal-liġi kriminala kriminali tkun imħawda u twassal għal violazzjoni ta' sistema legali kollha kemm Fl-aħħar nixtieq insemmi għal darb'oħra li għandna bżonn l-inklużjoni ta' drittijiet ta' xhieda f'din f'din id-direttiva illa għaliex għax ħafna sitwazzjonijiet fejn ibnedmin u individwi ikunu fi xhieda, ikunu xhieda fi proċedimenti kriminali un ikollhom bżonn id-dritt illi jibqaw sikta. Irrid ikollhom id-dritt illi ma jinkriminawx lilhom infushom f'dawn is-sitwazzjoni partikolari. L-aħħar sentenza li għandi huwa it-talba tiegħi min-naħa tiegħi tal-ECBA li l-politikanti kollha biex isegwu l-istat ta' dritt. Id-drittijiet tal-bniedem ma jistawx ikunu negozjabli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna li tnej li jintom, iż-żewġ kellima tal-rispettajtu il-ħin qabel ma nagħti l-kelma lill kollegi tiegħi u lill-Kamra. Naħseb is-sul Albrecht talab il-kelma u naħseb li għanna madwar 10 minuti imma qabel ma nagħti il kelma li dak li talbuha żewġ mistoqsijiet jew kummenti osra x'namel li żewġ kelliema tagħna dwar l-inammessibilità ta' provi u ta' xieda. Inti semmej dan sur fil-prezentazzjoni minn tiegħek Imma b'din id-direttiva ma taħsibx inti għal għanna nitċa għal lejn li kolna regoli li jmexxu li jgovernaw li nammissibilita ta' provi u ta' xieda fejn dil xieda tinkiseb biksur ta' drittijiet fundamentali u dinja mistoqsija indirizzata l komitnejn fiħdan il-qafas ta' xogħol li jien għamilt l-abbozz ta' rapport flimkien ma' shadows tiegħi u Sinjura Zupanċiċ inti ħriġt bil-famuża eh, ruling li huwa eżempju eċċellenti hija eżenzjoni fuq il-prezunzjoni ta' innoċenza li jumbat normalment tkun imposta fuq il-prosekuzzjoni ma xtaħseb fuq l-artiklu 5 li jidher isu qed ipoġġi fil-kon qed jirriversa il-pis tal-prova fil-verifika tiegħek dit fix-kell il-prinċipju tal-preżunzjoni ta' innoċenza nnifsu bħala prinċipju ma taħsibx li għanna nerġaw naħdmu fuq dan l-element u forsi inneħħu din id-dispożizzjoni li tista jista jikkontesta din il-pista l-prova. Allura, e, niftaħ id-dibattitu issa Jan Albrecht għandek il-kelma. First of all, let me thank for the very... Għannet permettin l-ingrazzjak għall-input importanti li tajtuna u anki rekomandazzjonijiet li intom tajtu għal ħidma tagħna fuq il-preżenzjoni tal-innoċenza fuq din id-direttiva. Jina naħseb li l ewwel qabel kollox huwa tajb ħafna li nisimgħu b'mod preċiż mill-ġdid li hawnhekk qed nitkellmu dwar is-salvagwardja tal-preżunzjoni ta' innoċenza bħala dritt ta' bniedem, l-inklużjoni tal-protezzjoni assoluta tal-fatt li ħadd ma jista' jasal l-inkriminazzjoni billi wieħed iżomm il-dritt tas silenzju billi iżom silenzju jew siket għaliex ma jriċ li jinkrimina li l-nifsi jew jgħid ħaġa żbaljata, jiena naħseb li din hija protezzjoni importanti ħafna li għandha tkun assoluta. U jiena wasalt għal din il-konklużjoni. Wasalt kol għal konklużjoni li Fil-qafas tal-ġurisprudenza tal-ICHR dan jider li huwa ċar. Sabdak li għandu x'jaqsam mal kwistjoni prinċipali, ġifieri jekk għandux ikun hemm livell aktar baxx ta' evidenza li ser tkun neċessarja biex wieħed jiprovakas għall awtoritajiet ta' forzar tal-liġi jew għal qoddim il-qrati, l-impressjoni tiegħi li Il-Orti ta' Strasburgu qalet li standard minimu ma qalitx imma li ma jistax ikun hemm eċezzjoni għal pista tal-prova li eh, li tkun fin-naħa tal-prosekutur jew tal-prosekuzzjoni. Però dan ma jfissirx li għal bilanċjar ta' dritti differenti jrid ikun hemm eċċezzjonijiet għal dan il-prinċipju. U għalhekk hekk kif aħna nitkellmu dwar id-direttiva tal-Unjoni Ewropea, lan tagħna fih dan il-Parlament minn dejjem kien li aħna mhux biss narmonizzaw il-minimu assolut ta' deċiżjonijiet ta' Strasburgu imma anki ikollna protezzjoni oħra Għalek nitkellem dwar deċiżjoni tal-ECHR, jekk dan deċiżjoni x'interpretata b'mod tajba u jekk qed nitkellmu dwar eċċezzjonijiet, tistax forsi tispjegalna kemm xi aktar bid-dettan x'tip ta' kategoriji u taħt li ma' ċirkustanzi jista' jkun hemm eċċezzjonijiet rigward il-pis tal-prova jew inkella il-livell ta' ġustifikazzjoni rigward l-evidenza, grazzi. Merci. Grazzi tassew Jan. Issa sernat il-kelma li l-Birkit Sipil u nistloba biex jizzon fil-qosor kemm jista' jkun. Umbagħad nagħti l-kelma lis-Sinjura Loristin, umbagħad nalaq il-lista ta' kellima. Dan għaliex aħna verament irridu nirrispettaw il-ħin tagħna sabiex umbagħad nisimgħu il-tweġibiet. Grazzi tas sell Sinjura President. Meta jiena kont qed nitallem il-Franċiż jew għalmenu nipprova nitallem il-Franċiż, l-allima tiegħi qalt li li m'hemmx regoli mingħajr eċċezzjonijiet u l-istess nistgħu ngħidu dwar ħafna liġijiet mhux kull liġija tant perfetta li mbagħad tkopri kull każ individwali u għalhekk l-imħalfin irid ikollhom marġini ta' manuvra. Sejna naqbel ma' Jan Albrecht aħna u xet namlu tip ta' reversal of proof fil-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi fil-Parlament Ewropew aħna tkellimna kif tradizzjonijiet legali u kulturi fiħdan l-istati membri huma tant differenti minn xulxin u kif iridu nindirizzaw dawn l kwistjoni Tista' jekk ikollna eċċezzjoni mħadna bħala dispożizzjoni ġenerali fliġi partikolari f'dak il-każ jina li nassumi li fil-istat membru individwali dan ser jiġi interpretat mod differenti u anki użat differenti f'stati membri u dan ma jistax ikun <laughs> lan anta direttiva u għal din ir-raġuni ma nafx jekk inti taqbilx miegħi però jiena tal-opinjoni li dak kollu li aħna nagħmlu dejjem irrid nżommu f'moħħna l-idea li ċertu situazzjonijiet jistaw jitfaċċaw li ser ikollhom bżonn eżenzjonijiet, però m'għandniex ovvjament inħarsu lejda mill-bidunet. Grazzi. Grazzi tassew nagħti l-kelma l onorevoli Loristin. Mbagħad jidher li għandna kelli moħra, is-sur l-Onorevoli Ġarowski, jekk jogħġbok. Grazzi tas-sir sur Njura President, mistoqsija jsejra daqsxejn tar li l-in, jiena nifhem li direttiva titkellem dwar proċedimenti legali, però tħassib tiegħi marbut ma' xogħol tagħna fuq il-protezzjoni ta' data personali u minnaħa l-oħra fuq il-prassi li naraw fil-pajjiżi kollha li għandu xtaqsam mbagħad mal-medja ma' xandir. Ta' sekwit ix-xandir ma jsegwux il-prinċipju ta' innoċenza, il-prezunzjoni tal-innoċenza, u fi żmienna meta aħna ma nistawx najdu dawn ma xnijat biss ma joddux fil kommentari fl-internet jew fin kella fil-xandir, emmek tinħoloq tip ta' data. U din id-data edha dik l-informazzjoni tiġi mħarsa u din titfaċċa f'kull kas. Mbagħad in-nies ma jissaqsux jekk hemm xi prova legali, evidenza legali. In-nies jistgħu jiġu meqjusa ħatja minn kmieni U għalhekk il-predizzjoni ġudizzjarji jista' jkun ilu għaddej snin u forsi din il-persuna, l-familja tagħha, tfal tagħha, diġà ġu akkożati mill-opinjoni pubblika u hekk jittibqa l-istigma u għalhekk jiena nistaqsi din id-direttiva għandha xi implikazzjonijiet rigward il-prassi tal xandir u rigward anki il-dritt li tiġi minsi. Merci beaucoup. Grazzi tassew. L-aħħar mistoqsim l-aħħar kellim il-Onorevoli Ċeċovski jekk jogħġbok fidejk. Għandek minuta. Signor President, jiena nixtieq ser nitkellem bil-Pollak l-ewwel net għaliex din hija kwistjoni li teħtieġ eh, spjegazzjoni u kliem preċiż. Mela, mistoqsija li sur mat, e, l-opinjoni pubblika e, u l-opinjoni tagħha rigward il-Parlament Pollak tilqa' fil fad din id-direttiva aħna nil-qawa għaliex fil leġizlazzjoni Pollakka tagħna aħna diġà żammina konformi ma' bosta mir rakkomandazzjonijiet li stipul huma stipulati fid-dokument tal-Kummissjoni hija parti mill- tradizzjoni twila tagħna. Diġà fil-15 il-seklu fil-Polonja na konnet insegwu il-prinċipi li ser insemmi. Wieħed ma jistax iżomm persuna u jċaħħada minn libertà tiegħu jew tagħha mingħajr ma jkun hemm deċiżjoni titieħed mill-qorti. Il-komuniżmu biss kien eċċezzjoni f'dan ir-rigward u għalhekk aħna ottimisti, però għandi żewġ mistoqsijiet li nixtieq ingressaq quddiem is-surmat l-ewwel mistoqsija. Inti għajat li hemm ċertu każijiet fejn il-prezunzjoni tal-innoċenza miex qed tiġi implementata fih dan l-istati membri hemm ċertu każijiet, anzi hemm ftit każijiet, u din miex bażi solida l-azzjonijiet li jridu jittieħdu minnaħa tal-Unjoni Ewropea, u għalhekk il-mistoqsija tiegħi din. Tista' jekk jogħġbok tagħtini każijiet partikolari ta' dawk l-istati membri li fallew li jħarsu il-prezunzjoni tal-innoċenza, tali każijiet fl-opinjoni tiegħi huma raġuni għalfejn għandu azzjoni fiħdan l-Unjoni Ewropea għalhekk qed instaqsi din mistoqsija. Issa it-tieni każ l-istatus tal-xhieda. Jiena naħseb li il-Parlament Ewropew għandu jżomm f'moħħu il-valuri kollha li jridu jiġu imħadna u anki applikati minn sistema ta' ġustizzja tajba. Jekk aħna natu li xieda l-istess status li aħna natu l konvenut, dan jista' jipparalizza ċertu proċedimenti kriminali, speċjalment jekk il-kriminalità organizzata hija hija hija hija hemm forsi għalek dak il-kas il-qorti sipru ħanki paralizzata u għalek ma kux sorpriza li l-stati membri u mamħasba dwar dan mandom riservi taħħom. Grazzi tassew ma nafx kif inti għom tridu stasmu l-mistoqsijiet, pero nishtiq nissuġġerixxi li kull wieħed waħda minnkom twiġbu l-mistoqsijiet li tixtieq u għandkom erba' mistoqsijiet jekk intom iżidu żewġ mistoqsijiet li ressaqtilkom jiena, jekk iġobkom nitlobkom biex iżommu fil-qosor Issa għan fil-medja l-eċezzjonijiet u l-mistoqsija li tresqet tal-Polonja, kif ukoll l-mistoqsija tiegħi rigward l-ammissibilità tal-evidenza. Grazzi. Mela minn ħajibda, grazzi tassew. Jien nixtieq insemmi żewġ każi ġenerali, però kellim tilha fil-mikrofonu. Mikrofonu jekk jogħġbok. Mela jiena semmejt żewġ każi Ġermaniżi, Gevgen u Jalo fil-Ġermanja Emmek kien hemm ksur, mhux tal-pis tal-prova, imma kien hemm pressjoni fuq il-konvenut biex jiċet. U għalhekk kien hemm pressjoni fuq il-dritti jew li bqa' siket. F'dawn iż-żewġ każijiet dan seħ permezz ta' livell oli ta' pressjoni fuq il-konvenut u l-unika sanzjoni proċedurali għal din it-tip ta' anamessabilità hija l eh, id-dritt esklużjoni, ġifiri meta inti tmur qudiem il-liġi komuni, speċjalment il-liġi Amerikana, però nistgħu ngħidu wkoll il-liġi Ingliża, u m'għandhom xi ħaġa li tagħmel referenza għall-esklużjoni ta' eh, l-evidenza mbabsa. Mhux evidenza li tkun inkisbet permezz ta' ksur li tista' tista' tiseħ dinjeta il-ksur tad-dinjeta tal-persuna, però anke minħabba li tkun inġibet mhux legalment. U għalhekk jiddependi mill-ewwel ksur ta' dritti tal-bniedem, ġifieri parti mill-proċedimenti proċedimenti kriminali hija regoli ta' esklużjoni fejn fil-ġurisprudenza Ewropea tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea Din ġiet ibbażata fuq il-kas tal-Ġermanja. Għalhekk il-Qorti Ewropea ħarġet deċiżjoni espliċita fuq l-evidenza li nkisbet, però dan tistgħu issibuh fl-artiklu 16 tal-Konvenzjoni tal-Unjoni Ġus Maquda kontra tortura. U għalhekk dawn it-tip ta' ksur mhumiex sanzjonijiet fuq livell ta' proċedura sakemm l-ammissibilità tagħhom kif semmit il-President, ma tkunx ma tkunx ġiet imdejqa. Tista' jkollok dan imżel fil-Kostituzzjoni, fil-kodiċi, tista' tiġi proklamata kullimkien u f'ċerta waħda ma jkollix effett. Issa it-tieni punt tiegħi mbagħad nagħlaq, it-tieni reazzjoni tiegħi hija x'tagħmel ix-xandir, x'jagħmlu xandir. Ix-xandir ma jirrispettawx il-preżunzjoni ta' innoċenza, però jiena kwatajt qabel permetti li nsiba. Jina, semmejt il-komment ġenerali fuq artiklu 14 tal- tal-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fejn il-xandir għanda tevita il-kopertura ta' aħbar li tkun qed timmina il prezunzjoni ta' innoċenza tal-individwu. Hawnhekk għandna problema lingwistika però fil-xandir Franċiż hemmhekk ngħidu l presume culpable U da ma jfissirx il- il-persuna li tista e, tkun ħatja. Hawnhekk għandna però e, dawk li sejħulhom bl-Inglis false friends fil-lingwa. Pero jekk fl-aħħar mill-aħħar ikonna l-każ pereżempju fl-internet, f'dak il kas ser ikonna diffikultà kbira biex inżommu neutralità fix-xandir fl-aħbarijiet u intom tistaw taraw diġa persuna li tkun eh, ikunu rabtu l-ajdeja u jahduwa l-asa tal-pulizija u u l-kas nistaw najdu jkun diġa mitmu għal dik il-persuna, pero fil-ġurisprudenza li tamer referenza għal istqarrijiet mill-uffiċjali pubbliċi rigward il-prezunzjoni tal-innoċenza tal-konvenut jew inkela tal-akkużat. Thank you, I agree. Grazzi ta' sewi iva, jina naqbel l ewwel qabel kollox. Mux se noqgħod nerġa' nirrepeti l-istess punti, l-istess argumenti. Rigward il-kwistjoni dwar għalfejn huwa neċessarju li nistabilixxu ta' liderattiva f'dan il-qasam fuq il-preżunzjoni ta' l-innoċenza, nixtieq nagħmel referenza għal Sur Weber li kien qed jieħu ħsieb rapport ieħor f'Marzu ta' din is-sena u jitagħmel referenza għal aħas legali f'artiklu 82 paragrafu 2 ta' trattat u hija tagħmel referenza għal artiklu 52 paragrafu 3 tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea. U hemmhekk hemm pożizzjoni ċara u għandha tkun ukoll pożizzjoni politika ċara tal-Parlament għaliex id-direttiva għandha tipprovdi aktar protezzjoni mill-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. U l-ġurisprudenza dan huwa lan legali ta' artiklu 82 paragrafu 3 sabiex intejbu għarfin reċiproku li huwa neċessarju sabiex wieħed iħares il-prinċipju ta' għarfin reċiproku u anki il-fiduċja tal-Unjoni Ewropea u ċittadini tagħha il-fiduċja fil-ġurisprudenza tal-istati membri l-oħra. Rigward ix-xhieda, dan huwa l-prezz li wieħed irid iħallas. Jekk int tipproteġi id-dinjità umana, dan insibuh protett f'artiklu wieħed tal-Karta Tarditijiet tal-Bniedem tal-Unjoni Ewropea li d-dinjità tal-bniedem ma tistax tiksira. U għalhekk wieħed irid iħallas il-prezz li dan din ix-xira tiġi protetta fi dritt tagħha sabiex jekk trid tibqa' sikta. Dan u il-prezz għal dan it-tip ta' protezzjoni li jingħata min-naħa tal-karta ta' dritt tal-bniedem wara e, u li tkun qed issegwi l-istat ta' dritt. Issa, war l-użu tal-evidenza Eh, mod illegali, wieħed jista' joħloq distinzjoni bejn drittijiet ta' proċedura li ġew miksura. Però il-ksur ta' dritt ta' għal silenzju bħal per eżempju eh, compulsion Wieħed din tista' twessal l-konsegwenzi biex ma tippermettix li wieħed juża dawn il din l evendenza mod illegali, tkun inkisbet mod illegali. Jiena ottimist li l-Parlament Ewropew fl-aħħar mill-aħħar fit trialogu ser ikun ta' suċċess li jinsisti fuq dan. Grazzi. Merci beaucoup uh, donc Uh... Grazzi tassew. Grazzi li kulħadd. Grazzi għal punti ta' riflessjoni li titajtna, grazzi grazzi wkoll għall-analiżi Ta Ovvjament għatfadal ħafna x'nirriflettu dwar, speċjalment meta nqisu l-punti li għajmu l-kollegi tiegħi u li weġibtu għalihom ukoll anki rigward il-pista prova ta' evidenza u l-ammissibilità tal-evidenza u mbagħad il-kwistjoni tal-ġurisprudenza. U kif aħna għandna e, nġibu ruħna meta għanna kazistika diġa emmek. Dan huwa test importanti għalek, importanti ħafna u anki huwa suġġett eċitanti ferm. U hemm żewġ dokumenti oħra li issemmew u dawn ma pakkett li kien diġa hemm u dawn l-standards minimi iridu jiġu rifless, iridu neħsbu fuqhom aktar. Issa ser inxamru il-kmim sabiex naddu issa għal punt għall-informazzjoni li tajtna. Nishtiq nirringrazzja lil Claude Morais, nixtieq nirringrazzja tal-li kellu din l-inizjattiva sabiex jipproponi din l-inizjattiva u hawnhekk għedin fi stadju importanti ħafna qabel it-trialogu. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd. Grazzi Natali. Issa ngħaddu mill-ewwel għall-aħħar sessjoni li għanna, u għalek nishtiq nistiden lil pulċak sabiex jiġi hawnhekk fuq il-podju flimkien ma' panels ħieħ ta' membri distinti. Naf li dan huwa panel wisa ħafna u għalek nishtiq inħalli posti sabiex jitilaw il-panel ħansemmi ħansemmihom il-Libby McVeigh, kap tal-riforma tal-liġi, il-James McGowell, il-president tal-CCBE, il-sur Ignazio Patrone, il-viċi prosekutur ġenerali tal-Orti Ġudizzjari Suprema, Daniel Lecrubre, ex-avukat ġenerali tal-Orti ta' Per Parigi, Olivier Tell, head of unit tal-Kooperazzjoni Ġudizzjara f'kwistjoni kriminali fil-Kummissjoni Ewropea. Ovvjament għanna panel ta' membri distinti. Um, think, colleagues, it's quite a long, big panel, so I'm... Kollegi, huwa penil uh, twi uh, uh, kbir ħafna, għalhekk jiena ħanħalli posti biex ikollkom fejn tpoġġu bil eda My apologies, colleagues, for... Um... Skużawni, kollegi, e, pal anka e, minħabba li għanna l-ħin issa aktar ristret ta' il-sezzjoni kienet mimlija u ma nafx jekk hawnx ħafna avukati preżenti hawnhekk. E, e jiena kell il-finals tal-liġi e, komparativa Eh, eh, nitni naqra waqt id-diskussjoni pal jina nishtiqek tkun il-president ta' sezzjoni tkun iċ-ċera hawnhekk għax il-panel huwa kbir ħafna u eh, skużawni illi m'għandniex biżejjed ħin u nintolob l-interpreti biex joqogħdu naqra anka wara l-ħin. Eh, u nirringrazzja l-rapporters u koll u eh, l-membri kollha li parteċipaw. Grazzi ħafna ta' din sezzjoni finali. So, thank you very much, Mr. Uh, chairman. Grazie ħafna, President, Signori, eh, mela, issa l-aħħar panel għanna pressjoni tal-ħin għalek. Eh, għalek ehm, nishtiq li nkunu eh, anka serji f'dan il-din il-diskussjoni kena of sinar kena diskussjoni neċessarja u importanti fuq dawn it-tlet direttivi u anka fuq ir-roadmap. U issa wasal iż-żmien biex Eh, naħdu l-aħħar eh, kummenti nati l-aħħar pozizjoni biex nejta Kina nilqa il-persuni fuq il-panel, għawnek il-mistidna fuq il-panel u naddi l-mikrofonu l-Libimek Vej li għal kapta riforma tal-liġi fil-Felt Triers International. Grazie ħafna mm, lil Claude Murray u l-Kumitat tal Unija hawnhekk biex nitkellem f'dan avveniment daqshekk importanti. Appoġġat minn netwerk ta' 140 mm, espert fil-liġi kriminali mit 28 stat membru. l fair Trials ħadem bil-rib mal-Kumitat Libi f'dawn l-aħħar snin biex informa informa id-diskussjonijiet dwar il-pretrial um, um, eh, detentions u anka il-forum ta' arrest aħna eh, ħerqanin ħafna biex nitkellmu dwar dan anka publikajna um, kommenti dwar eh, il-minorenni il u l-rijati kriminali u anka il-prezunzjoni tal-innoċenza. Huwa importanti ħafna illi wara dan il-labozzar ta' dawn il-miżuri Eh, miljuni ta' individwi madwar l-Unjoni Ewropea u xieħut minnhom semmejnihom anke fil-position paper il qed jippruvaw jinfurzaw ukoll id-drittijiet li jintom ħatatuhom. Eh, per eżempju, eh, il-persuna ta' 16-il sena illi fil- għand il-pulizija Maltin damer basija taħt interrogazzjoni. Anka iż-żewġ persuni Afganistani żar minorenni li nżammu fil litwania Il-gazzetti li huma xi um, anka lejn il-imħalfin um, minħabba um, eh, eh, Kustjonijiet fil-Rumanija, anka persuna problemi mentali li inkrimina li, l-nifsu minar ma kellu għajnuna legali rappresentazzjoni nżam detenzjoni għal żmien twil qabel mal kasti għawġi xolt imbagħad il-ċittadin ċinis li qiegħed fil e, e, fir-Rumanija e, l-ħabs għal 20 sena wara kien wara li kien għadda ġuri in absenzja u ġi kundannat, għazbis kien jaf bil-kas. Dawn huma individwi madwar uh, l-Unjoni Ewropea li huma biss ftit mill-persuni li huma mill-quta fl-Unjoni Ewropea għalhekk eh, kif nistgħu nassikuraw li l-miżuri huma b'saħħithom u li jkunu tassew um, qegħdin jgħinu lill uh, individwi fil-istati membri kollha. Aħna eh, nħossu li hemm ħafna lezzjonijiet li xwed se jitgħallem kemm mill-negozjati u anke l-implementazzjoni tar roadmap eżistenti li aħna segwejna mill-qrib. Il-ġimgħa l-oħra jiena ġiet ikkuntatata dwar każ fejn ċittadin eh, Olandiż hija detenzjoni qabel il-proċess fl-Italja. L-interpretazzjoni traduzzjoni inatat bil-Ġermani sal-kem dan talab interpretazzjoni u tradizzjoni fil-lingwa tijaw. U sfortunatament ma sax jifem xinu jiġri. U dan sena wara trasposizjoni tal-direttiva ta' traduzzjoni u l-interpretazzjoni. Il-sospettati u l-konvenuti xorta waħda għati faċċaw sfidi biex ikollhom l-interpretazzjoni u l-traduzzjoni u ma jeħtieġu għet mill-membri tana ta' network fil-Polonja għet um, jirrapprezenta eh, konvenut fil-Polonja fl-istadji eh, tal-bidu eh, ta' intalbu il-files um, imma dawn ma dan ma natalux minħabba l-investigazzjoni u il- suppost id-direttiva tgħid illi mingħajr ebda deroga l-informazzjoni għandha tingħata u l polonia għamlet trasposizjon ta' din il-liġi ma' xorta prosekuturi tal-Polonja mhux qegħdin jaġixxu eh, fuq din is-sistema ġdida. Mela minkejja li għanna dawn il-liġijiet kbar fuq il-karta, id-drittijiet li suppost qegħdin jipprovdu mhumiex qed jiġu gawduti mill-nies. Eh, Aħna smajna fid-detal dwar it-tlet um, eh, direttivi ma' lezzjonijiet u koll um, fil rigward ta' żewġ direttivi illi jista forsi u kol jajna eh, l-kumitat eh, biex jifem aħjar. Mela, ħafna mill problemi ta' implementazzjoni ġejjin minħabba nuqqas ta' ċarezza fir rigward tal-linji ta' gwida u anka la bozzar ta' ċertu dispozizjonijiet fejn nataw il-lok li l-stati membri għamlu interpretazzjoni huma. Il-28 stat membru ovvjament huma involuti fil-abbozzar u għalhekk irid tkun hemm bil-forsa eh, kompromessi imma kif ġi spjegat eh, eh, mill-Qorti tal-Ġustizzja f'Londra fil-waqt il-kompromess jista' jagħti soluzzjoni fuq medda ta' żmien qasir u jagħmel il-Stati Membri kollha kuntenti li li ġeju eh, ħajati biss interpretazzjoni unika li żgur se tħalli li xi mill-Istati Membri diżappuntati fil-karta ta' pożizzjoni tagħna fuq il-preżunzjoni tal-innoċenza Aħna semmejna oqsma fejn fil-pozizjoni fejn aħna nħossu fejn hemm nuqqas ta' preċiżjoni fil-rigward tal-evalwazzjoni tal-tfal fid-direttiva ta' tfal u ankam eh, fil-rigward ta' shifting of the burden of proof fuq u l-presumption tal-innoċenza. Aħna smajna aħna ċerti illi um, il-Kumitat li beħaj ota attend dwar dan u ħaj prova jara li kunem eh, miżuri sodi. Mbat l-infurzar, il-roadmap għal żewġ relativi, eh, juru um, eh, li memx rimedġ ġudizzjari għal violazzjoni tal drittijiet besim imsemmija rek uh, u iżiti li l-istati membri uh, jistaw uh, għandhom id-dritt li l-istati membri rridu jgħatu li l-konvenuti dritt li appella u li kunem anka eh, salvagwarda ta' proċess ġust. Imma rimedji eh, mumiex spiegati b'mod tajjeb. xorta hemm il-problema bej l-istati membri fuq l ammissibilta tal-evidenza. Fil-waqt l-presunzjoni tal-innoċenza fija rimedi imma m'hemmx imsemmija laqas il- il-rimedji fir rigward tal-salvagwarda ta' tfal u tal-għajnuna legali u nispera li il-parlament eh, ikun jista jis dawn meta jkun qed ħares lejn il-miżuri. Imbagħad dwar il-konsistenza u l-rabta li teżisti eh, bejn id-direttivi biex ikunem ehm, proċeduri li jaħdmu pala pakket ta' protezzjoni leġislaturi jridu żommu f'moħħom ir-rabta li teżisti bejnietom il roadmap tagħmilha ċara illi fl-approċċ tagħhom pass pass għad-drittijiet tal-proċedura jrid ikun hemm konsistenza tiġi assigurata tiġarajna problemi mill-implementazzjoni tal-tlet direttivi li ġew adottati huwa diffiċli għal konvenuti involuti u l suspettat li igawdu id-drittijiet tagħhom taħt l-ewwel żewġ direttivi jekk ma jkollhomx aċċess għall-avukat kif hemm fit-tielet direttiva li mhux se tiġi implementata qabel sentejn oħra. U għalhekk hemm bżonn li jkun hemm konsistenza bejn id-direttivi din hija medda bil-kontenut ta' tliet proposti eżistenti bħalissa dik tal-għajnuna legali ma tatix l-għajnuna legali fil-situazzjonijiet kollha U għalek ħajkun um, hemm problemi kif smajna l-lum. Fil-waqt il konsil eh, talab emenda fil-artiklu 6 għaf u um, fl-emen fil-direttiva tal-tfal hemm limitazzjoni għall-aċċess għall-avukat f'dan ir-rigward illi mem lebda parallel fija fil-direttiva tal aċċess tal-avukat, ġifiri, it-tfal għandhom inqas protezzjoni mill-adulti u eh, dan huwa dritt proċedurali importanti ħafna. Għalek, nispera li libe ħajjamil ħajati priorità għal konsistenza meta jkun qed li l-pożizzjoni tiegħu dwar dawn il-miżuri. It-taħriġ tal-atturi tal-pratikanti um, eh, um, fil-qasam tal-liġi um, eh, fil-fat ftit fin eh, minnaħa tal-stakeholders dwar dan il-proċess kollu ġudizzjarju, direttiva ta' tfal għanda miżuri fuq it-taħriġ u il- il-taħriġ tal-avukati tad-difiża li huma ċentrali f'din il-kussjoni ma' m'emm lebda hemm kien hemm semmi eh, taħriġ ieħor dawn id-direttivi mhumiex eh, l-aħħar ta' triq biex ngħid eh, tiġa il-semmit il-kompilazzjoni, id-detenzjoni waqt il-kompilazzjoni il semmit il kumpilazzjoni id distenzjoni il kumpilazzjoni u um, l-ħtieġa illi eh, ikun hemm leġiżlazzjoni bli fuq il-drittijiet um, ta' persuni vulnerabbli fil-proċeduri kriminali. Anka il-kwestjoni ta' l-audiovizuali fejn hemm l-ebda approċċ konsistenti madwar l-Unjoni Ewropea li huwa li hija xi ħaġa eh, ċentrali għall-infurzar tal-pakkett kollu, ġifieri rigward tal-miżuri eh, proċedurali, rimedji um, ġudizzjari li jiġu jiġu Eh, imħarsa għax inkella ħadd ma jista' jgawdihom. Thank you indeed. And now I call. Grazie ħafna. Chair of the CCB Criminal Law Committee, so the floor is yours. Il-kallimi mis-CCB, grazzi ħafna l għannet nishtiq nibda billi nirringrazza l-Komitat tal-Studentuni għawnek għal dan ismiħ Eh, biex anka aħna niddiskutu ma'kom u eh, nejdu mill-bidunet li xogħol ibes eh, illi li sar minn tal-Komissjoni mhuwiex injorat mill-prattikanti. U anka xogħol jisir minn dan il-Kumitat u il-Komissjoni. Il-Kunsill bil-miżuri tiegħu jista' jagħmel se tagħmel ħsara l-istat ta' dritt eh, blazzjoni li xtaq jieħu kiku ma, ma daħliċ eh, il-komitat. E, jiena nixtieq ngħid li naqbel ma dak li qalet il-kollega tiegħi li bimek vi u għalhekk m'għandix għalfejn noqgħod inżid ma dak mela. U ma importanti li nieħdu pożizzjoni ta' prinċipju Eh, dwar eh, eh, dan is-suġġett. L-argument ekonomiku ħafna drabi jissema mill-Kunsill mill-perspettiva tal-avukati tad-difiża din rajnija qabel meta introduċejna il-mandat arrest kien hemm appoġġ għal salvagwardja proċedurali biex ikun hemm kontrobilanċ 12 sena wara dan għadu ma seħx u għawnek qed nitkellmu dwar il-prosekutur pubbliku meta ħanitalmu illi ma nistawx natu setat minajr manatu salvagwardja fl-istess waqt. Għalek, għal dawk fostkom illi uh, intom konvinti mill-argument ekonomiku nixtieq natikom eżempju ta' xinuwa kas ta' mandat arrest u nixtieq insemmi għal fej illi huwa ovju għal kull avukatu għal kull membru parlamentari li wieħed jara leżitu ta' e, xi seħħa eh, Eh, eh, meta persuna tkun trid eh, ġori l-ispejjeż tal-kastaħa. Jekk jiena kolli klijenta arrestat fl-Irlanda ma il-proċess ħajkun fi Frankfurt, jekk dan ħajkun qed iġorri spejjeż u nista' nċempel jiena lill kollega tiegħi fil-Ġermanja U ħafna ġabi il-kas ġi vot minnajr ħtiġa ta' ħabs. E, pero, ħafna ġabi meta jisiru telefonati, wieħed ikun jista' jas jasal għal soluzzjoni u jitratta l-każ. Imma x'inhija l-alternativa meta wieħed ma jkollux aċċess għall-avukat fil-lista temittenti. Wara kollox e, huwa lista temittenti li joħroġ e, e, il-mandat. Ħafna drabi il-reati um, jkunu minuri, wieħed saraq it-tiġiġ pereżempju, u l-ħabsijiet imtlow b'każijiet bħal eh, dawn. Mela, seħ fil-kassa persona li mandiġ flus, jiġu arrestati, jinżammu taħt kustodja sa' kam jiġi trattat il-kas, il-kas idum ma jiġi trattat minħabba li jiena man kux nista nġbor eh, informazzjoni minnaħat tal-liġi ġermaniza. Eh, anka l-informazzjoni ma tkunx għaddatata, il-persuna tiġi ċeduta U meta għati is illi kien eh, l-istat membru emitanti li ħoloq dan kollu, eh, dawn fl-ħar mill-ħar xorta ħajkollhom iġorru l-ispejjeż tal-każ u eh, hekk għandhom jagħmlu mill-bidunetta biex jifrankaw li l-persuna tinżam taħt kustodja E, e, fil-kas ta' kazijiet li jittawlu zzejiet ma ta' memx bżon u dan għalfej jiseħ għax ħafna ġabi ma' mlebda rispett lejn il-persuna għalek ikun disgrazzja li jekk il-kunsil jirnaxilu xilu jaddi jirna xila taddi tijaw. Għalek pala taqsira minn naħa tal-perspettiva tad-difiża, aħna kuljum ikonna esperjenzi ta' nuqqas ta' fiduċja minn dak li kun qed jiġi minn naħa tal-gvern u kif taħdem is-sistema tal-ġustizzja. L-informazzjoni ħafna ġabi tkun ma tkunx preċiża, lekk sfidawhom saqsijom għalfejn edin isemmu l-argumenti ekonomiċi imbat nkunu nistgħu naraw għalfejn mux għet ikunem um, proċessi ġusti u eh, ma jkunx hemm rappresentazzjoni tajba tal-konvenuti. Eh, l-argument ekonomiku huwa argument bla bazi Aħna maħniex qegħdin ngħidulkom li tpoġġu miżura jekk din il-miżura mhux se il-valur naqbel mal dak li qalet professur Mata. Salzburgu mux qed joffri bizzejiet ħarsin għal klijenti tagħna. Għandna bżonn kodifikazzjoni tal-aħjar prassi u ntejbu il-prassi. Napprezzaw kollegi li huwa tard, mm, għandi ħafna xinejt, e, però kollox qiegħed fil-position paper il-qudiem nagħti risposta. Thank you indeed. Grazzi ħafna, Sur Mekel. U issa nati il-kelma li sur Ignazio Patroner, deputat prosektur ġenerali fil-Qorti Ġudizzjarja. Kjoġbok sur patrone, grazzi President, grazzi tal-istedina li għamiltuli, forsi xieħat jistaġeb jekk najt li l-uniku prokuratur li jħed jitkellem sissa f'din il-ġeħada daqsek interessanti, jħed jiddikjara ruħu li jħed jaqbel ma dakollu l-intqal. Forse tistaġbu tismaw din qed nagħmel dan u qed ngħid hekk tal-fatt li jiena konvint b'mod personali jiena Taljan imma jiena wkoll eh, segwaċi ta' dak li ntqal jiena fil-pratika nispjega għaliex jiena favur il-mekkaniżmu ta' rikonoxximent reċiproku l-onorevoli deputata li ma niftakarx li jiskuzi niskuzi għal ruħi maħħa waqt diskussjoni għalet li meta ġiet il-Parlament Ewropew l-ideja ta' e, mutual trust kien wieħed illi ħasada jien naħdem f'dan il-kamp f'34 sena u mill-1999 jina rajt dan bħala għan tal-Unjoni Ewropea għax qabel l-Unjoni Ewropea sostanzjalment ma kienx tindaħal. Dak iż-żmien kienet imħatra għamilna fundata fuq b'mod importanti u parzjoli kienet il-komuni appartenenza fis-sistema Ewropea. U allura konna din nifmu li din kienet salvagwardja ta' prinċipji kbar u mill-ħtieġa li nikkontrastaw kriminalità li kienet saret kull ma jmur transkonfinali. U kienna prova ta' dan. Dak iż-żmien ovvjament kien hemm l-ewwel mewġa ta' provvedimenti mill-2001 il-qudiem biex l-ewwel orjentament fil-kwadru ġibet lejh attenzjoni żgħira. Din l-attenzjoni skarsa issa tirriskja li għanna tratt u għanna trattat tal-Lisbona li jixpruna u daw issa saru kemm jista' kull ma jmur iktar effikaċi għanna nasru taħtieġa illi aħna nixprunaw dan il-kwadru ta' difiża għanna din il assoluta għax hemm il-fiduċja mhux dik li niktbu fuq il-karti imma dik reali taċ-ċittadini tal-pajjiżi tagħna. Illi huwa l-uniku bażi fundamentali fil-bażi tiegħu hemm sistema li ma tkunx federali u mhux se tkun federali skont it-trattati u jkun hemm dispożizzjonijiet fil-pajjiżi kollha Allura jien personalment mhux biss jien kuntent li ġiet approvata ġew approvati dawk it-tliet direttivi li ġa qegħdin fis-seħħ, imma jien kuntent ħafna u nkun kuntent ħafna jekk kellna naslu għall-approvazzjoni ta' malajr ta' dan li qed niddiskutu llum, speċjalment dik li waslet wara li ma b'xi mod naħa tal-prinċipji hija fil-fundament fil eh, tal-kumplament tal-mekkanizmu u eh, din, dini il-prezunzjoni ta' innoċenza. Fil-fat il-bizatija ju li jekk aħna ma naslux għal kwadru definit tal-responsabilità kull ma kemm jista' jkun eh, armonizzata mal-Unjoni Ewropea ta' dawn id-drittijiet, in-nuqqas ta' fiduċja ħatoħloq medda ta' żmien twil ċerta leġitimizzazzjoni, ġifiri, tmur lejn situazzjoni a favur tal-kriminalità u mhux kontra l-istess kriminalità. Jiġifieri ħammorru ħajkollna effett kontrarju ta' dak li nixtiequ għax hawnhekk għandek kwistjoni ta' bilanċ li riddejem ikun hemmhekk għandek id-dritti għandek id-drittijiet tas-soċjetà, id-drittijiet tal-individwu personali u għandek imbagħad dak li titlob is-soċjetà. Dan huwa bilanċ kontinwu ma neċessarju fil-kamp tal-ġustizzja minnaħa l-wieħed ma jridx ikun spazju li jiffavorixxi l-impunità li li aħna li aħna nħallu kriminali ma jiġux ikkastigati Imma fl-istess ħin m'għandux ikun sistema illi permezz tagħha u permezz ta' dak li ġi definixi bħala patchwork tal-proċedimenti jagħmilha possibbli li l-awtoritajiet jiġbru provi kem, kif iridu kemm iridu minn fejn iridu u mbagħad jippreżentawhom kontra il-persuna suspettata. U speċjalment mingħajr ma jkun hemm garanzija ta' ċertu threshold ta' garanzija indaħħal it-tieni parti ta' diskussjoni issa. Iġfri dinja kwistjoni li dal-axħar ħarġet mill-Avukat Ġenerali Sharpstone fl akkazjoni tal-konklużjoni tiegħu tal-każ emme, każ emme li ma tix tissemma bejn l-Italja u l-Belġu każ bej l-avukat ġenerali Sharpstone li ma nafux personalment imma huwa magħruf għal puntualità u l-preċizazzjoni tiegħu għal ejja naraw qegħdin nagħmlu normi fuq il-kamp ġurisdizzjoni ta' ġurisdizzjoni penali tal-Unjoni Ewropea. Imma hawnhekk għandna paradoss li fih f'dak li għandu x'jaqsam imma l-kontroversi ta' natura ċivili aħna għanna artikolat kumpless u interessanti u li jaħdem forma ta' sistema ta' riparto ġudizzjarju. Fiċ-ċivil e, dan jieħdu fidejh il-privat. jaċċetta li wieħed jaċċetta li jiġi l-Belġu flok l-Italja. Fil-penali l-kwistjoni għandha riflessi importanti ħafna biex ma ngħidx deċiżivi u malaj ħan nitkellem fuqhom. Il-ġurisdizzjoni tal-titlobna u titetermina qabel kollox il-liġi applikabli għas-singolarità u għal-proċess. Il-liġi applikabli fil-proċess bħala il-liġi prinċipali. It-tieni, evita riskju li jkun hemm fl-istess ħin iktar minn investigazzjoni waħda fuq l-istess każ għax imbagħad il-kwistjoni transkonfinali jġib in-normalità tal-possibilità li jkun hemm investigazzjoni minn ċertu pajjiżi, ċertu pajjiż wieħed ngħid li ta' anka erba. U Sharpstone jgħid b'mod ġust li ma nistawx nevitaw kwistjoni meta pajis ikun ġi ma nstabx ħati, allura hemm bżonn ta' ċertu mekkanizmu, Allura hemm bżonn kwadru li jiġi approvat u jiġi miżjut ma' dan metodu, disċiplina ta' kwistjoni ta' ġurisdizzjoni fost l-istati membri. Grazzi ħafna, grazzi, signor Patrone, grazzi ħafna, signori ir-raba kellim tal-lum huwa il sur Daniel La Lacoubrier li kien avukat ġenerali fil-Qorti tal-Appell f'Pariġi. Grazzi għan kelli l-opportunità li nkun involut fi settur tal-JHA għal ħafna snin, qed nirrappreżenta Franza u nek ġewwa Brussell u bdejt eżatt wara l-Kunsill ta' April kien hemm atmosfera dak iż-żmien aħna konna qed nersqu lejn approċċ komunitarju biex għal ġustizzja u tweġib aktar bilanċjata. Sa mill-2004 l-affarijiet imxew iktar bil-mod, il-momentum intilef u falliment ta' deċiżjoni u l-qafas għal drittijiet proċedurali seħ. U permess ta' dik il-proposta ħna konna mixin li l-in mill-rikonoxximent reċiproka kif kien dak iż-żmien u biex namlu la fejt iktar faċli din u għalli konnet jagħmel affarijiet diffiċli u kellna nistennew għall-2009 għal proposta taħt l-Iżvezja l-Presidenza Svediża għal roadmap biex tiġi sottomessa li għedin naħdmu fuq għallum. Ikon ilna ħames snin mela għal roadmap fuq garanziji proċedurali biex tiġi adottata mill-Kunsil. Ħames snin fej għedin biex nasu fej għedin illum. U fil-ħames snin li jmiss issa rridu naraw xħan għamlu dik il-mistoqsija li qed niddiskutu lum għan nofsinhar. Tista' twil li sempliċement ikkonkludejna il diskussjonijiet u jina naqsam ma dak mal-ħafna mill-proposti li sarru mill-kollegi tiegħi f'dak li għandu x'jaqsam ma dritt tal-għajnuna legali dinja kororalment l-aċċess għal avukat. irrit ikun hemm aspett finanzjarju biex nappoġġjaw dan id-drittijiet li jen fi direttiva, għankella tkun biss kollox id-drittijiet fuq il-karta biss ikunu formali, Jridu nejnu li nis li huma f'difikultà nassis irrid għanna sistema li toħloq speċjalisti ta' pul ta' avokati, irrid kollok minuri, minuri wieħed, avukat wieħed, il-għaliex servizz personali u kruċjali. Umbat għall-artiklu 7 dwar minuri vittmi ta' traffikari hemmhekk jiena naħseb illi taħt punt 39 laffajtu ma wisq u nixtieq niġilura għal dan del-waqt. Ovvjament il-mistoqsija għandha x'taqsam hija dwar jekk għanix noħolqu żona ta' libertà u ħelsien jekk tkunx kontenta bil-proposti li saru armajn ħames snin ilu dan jider li huwa l-livell ta' ambizzjoni tal-Kummissjoni. Forsi dawn ir-roadmaps hemm bżonn jiġu estiżi speċjalment f'ċerti żoni bħal pereżempju eh, arrest provizorju, il kondizjonijiet għal detenzjoni, u l-kwistjoni kollha ta' rekords kriminali għal barranin. Imma forsi l-Kummissjoni għandha raġun meta niġu fuq ċertu test mhix soluzzjoni li hu importanti għal snin li ġejjin huwa li fil-fatt impoġġu fil-prattika direttivi li qed jaħdmu biex inkunu żguri li qed niffurmaw korpus ta' testi legali li fil-fatt ikunu jridu jikunu implementati fil-prattika u dan ifisser il komissjoni tista' tidħol hawnhekk biex tivverifika l-effettività ta' din id-direttiva. M'għandix sempliċement tivverifika imma għandha toħroġ b'konklużjonijiet u tiġbet mill-esperjenzi ta' professjonisti eh, esperti tħarriġhom u dan huwa bitreċħod daqshekk minimu illi nkunu nistgħu npoġġu l-affarijiet fil-prattiki fl-Ewropa u jkun hemm ovvjament sorveljanza minħat tal-Qorti tal-Ġustizzja u dħul tal-Unjoni Ewropea fil-ECDH biex bekk inħolo eh, verament sensiela ta' standards Ewropej li jem punt li huwa sekandarju imma li huwa marbut ma dan id-diskussjoni huwa li għanna nżommu f'moħna il-fatt li misa mill-ewwel ta' Diċembru iż-żona ta' kooperazzjoni ġudizzjarja fuq affarijiet kriminali ħajkunu suġġetti għal eh, mekkaniżmu komun uniku bħal żoni oħra u jekk irnexxilna niddefinixxu strateġiji fil-kriminalità fil-ġustizzja kriminali jkun pass kbir il qudiem u nagħmluha possibbli jkun hemm verament liġijiet ta' protezzjoni pereżempju waħda diffiċli li hija diffiċli ħafna fil-fatt sempliċement biex nispjega dak li qed ngħid. Hu l-eżempju ta' il-problema ta' minorenni li kienu kriminali u mbagħad m'għandhomx aktar supervizjoni parentali, pereżempju tfal ta' Rom. Uħut minnhom jgħidu din raġuni tajba fej aħna nilliminaw il-libertà ta' movimenti bet il-minorenni lur f'darhom. Batwhom lura e, l-ħajmiżerabbli tagħhom, lura f'pajjiżhom. U hemmhekk għal dawn il-pajjiżi mhux se jkun hemm futur. X'inhi tweġiba l-Unjoni Ewropea dan rigward il-Kummissjoni tipprovdi soluzzjonijiet finanzjarji. Però għandna tweġiba għal dan it-tip ta' reat. Jekk hawn xi ħadd fl-Ewropa li għandu tweġiba għal din il-problema, jiena nixtieq nismagħha. F'Pariġi meta nrispettaw l-standards ismajna war nofsinar, aħna arrestajna eh, tfal. Kwart ta' tfal li ġew arrestat fil-fat jaqaw taħt l-età ta' tleta x'jiġri f'dak il-każ. Ma nafux fejn joqogħdu meta jinħelsu x'isimhom min qed jakkompanjahom. Dawn jinħelsu biss jekk kollhom l-età taħt 13 sena. Din hija l-tweġiba għal ġustizzja Ewropea. Jiena rrid namministra daw l-affarijiet fl-Ewropa, fil-Franza, skużawni. U jiena nistħi meta jkollok tfal bħal dawn las biss tkun taf min huma inti tagħtihom lura l kontrabandisti u qed ngħid kontrabandisti għaliex Pariġi aħna provajna naħdmu fuq tweġiba rigward dawn il-kwistjonijiet u bażikament hemm żewġ tweġibiet li wieħed jista' jagħti. Waħda li nattakkaw in-networks ta' dawn il-kontrabandisti u mbagħad nipproteġu il-minorenni. Issa rigward l-attak fuq il-networks, fl-opinjoni tagħna, grazzi għal eh, l-għajnuna tal-Polizija Rumena aħna irna xienna nistabilixxu eh, li ekk kif iħallu Pariġi aħna ma nkunux nafu aktar xiġri b'dawn it-tfal. U għalhekk inti ma tistax issegwi l-proċess ta' identifikazzjoni, ma nafx jekk aħna nistgħux nagħmlu xi ħaġa rigwardan fl-Ewropa, it-tieni qasam u li nipproteġu l-minorenni u nifqu nifquen, nimmonitorawhom, eh, nappoġġawhom. Dawn huma prinċipji tqal, però huma soġġetti għal ostakli, hemm ċertu konflitti tal-liġi, drittijiet ta' persuni differenti, allura rridu noħolqu priorità fil-qasam ta' drittijiet. U għalek din huwa l-qasam fil-istrateġija tal-Unjoni Ewropea li jiġu definiti u jiena naħseb li aħna qegħdin pożizzjoni tajba li nagħmlu dan. L-Ewropa tassew għandha valur protettiv importanti u jiddependi kollox mill-Ewropa biex noħolqu strateġiji huma importanti b'saħħithom u natu tweġibit reali għal dak li qed isir fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Issa nixtieq nagħti l-kelma l Oliver Tell, il-Head of Unit tal-kwistjonijiet kriminali għal kooperazzjoni ġudizzjarja minna tal-Kummissjoni Ewropea. Kjoġbok. Grazzi tassew. Signuri, membri, mill-2009 bit-trattat tal-Lisbona u l-metodu tal-komunità li jinkludi aħna hawnhekk rridu narfu l-fatt li aħna rridu għamilna progress konsiderevoli bl-agenda Ewropej sabiex insaħħu id-drittijiet proċedurali ta' ċittadini, ġifri id-dritt tal-smieħ ġust. ngħidu issa? Aħna nistgħu ngħidu li qegħdin f'nofs it-triq qabel ma nwett u dan din ir-roadmap u għatanna għandna diffikultajiet. Nitkellmu dwar l-implementazzjoni l-qalbel kollox. Ovvijament dan mhux xogħol faċli aħna adottajna tle direttivi, traduzzjoni, il-dritt eh, għal għal avukat u mbagħad hemm ukoll sfidi legali konsiderevoli kif ukoll sfidi ekonomiċi kif ukoll organizzattivi minħabba l-fatt li dan war rwol imżel fit-trattati u l-Kummissjoni kienet taħdem eh, li timplementa dawn id-direttivi mal-ajr tnejn minnhom fil-fatt diġà eh, ġew implementati u issa l-Kummissjoni qiegħda tevalwa l-kwalità ta' trasposizzjoni ta' dawn id-direttivi minn tal-Istati membri. Żewġ kummenti malar malajr ċertu dispożizzjonijiet ta' bilħaq soġġetti għal qorti tal ġustizzja jkunu jistaw jistaw jiġu referiti qudiem il-rati id-dritt tal-interpretu jekk inti ma tifhimx il-lingwa tal-ġuri jew ta' smieħ. U għalhekk dan irid jintqal mod ċar ħafna. Kif qalet is-Sinjura McVeigh, għandek ukoll sfidi organizzattivi li toħloq networks ta' interpreti, aċċess għad difiża, tal-files kriminali, anki dritt tal-informazzjoni, hemm ukoll l-sfida legali per pereżempju l-direttiva ta' interpretazzjoni titkellem dwar eh, traduzzjoni ta' dokumenti essenzjali. sallim huma dawn id-dokumenti li huma essenzjali meta dawn id-direttivi ġew negozjati wħud mill-idejat tħallew vagi u tħallew ukoll għall interpretazzjoni L-interpretazzjoni wara kollox tista' tvarja. Fit It-tieni sfida prinċipali u li dawn it-tlet direttivi nġabru fl-imkien fil-pakket li ġi prezentat f'Novembru li għadda minna tal-Kummissjoni. Din kienet il-prezunzjoni tal-innozzjoni, protezzjoni tal-minorenni, sistema legali u anki l-allokazzjoni provvizorja tal- eh, kunsil legali għal persuni li kunu mizmuma batanna u kol personi vulnerabli u anki il-konsulenza legali dan għandu impatt fuq il-liġi nazjonali u tabilħa dan se jiġi evalwat, dan l-impatt se evalwa minnħa tal komissjoni Il-liġi eżistenti tabilħa għanda impatt fuq il-negozjati ta' kif dawn l-affarijiet jiġu implementati, għallek tippermettu li fit 30 sokken dan nitkellem fuq id-direttiva. Il-direttiva dwar protezzjoni ta' tfal, dinja direttiva twila, u hija wkoll essenzjali fis-sens li jitħares lejn id-drittijiet speċifiċi għal kategoriji differenti ta' tfal ġifri e, anke mill-bidu tal-investigazzjoni sakemm ikun hemm il-proċess ta' appell kienet parti mill-istrateġija komprensiva tal-Unjoni Ewropea biex jipproteġu tfal dawn partikolarment vulnerabli f'każijiet legali u ta' bilħaq dan huwa imperattiv, imperattiv legali biex nassikuraw li jkun hemm protezzjoni mogħtija lit tfal f'dawn il-każijiet kummentiħor fuq e, direttiva tal-protezzjoni ta' tfal kien hemm punt importanti ħafna id-dritt għal konsulenza legali li ma tistax tiġi minata. Ir-raġuni hija sempliċi. It-tfal kollha jekk jiġu sospettati li jkunu għamlu reat jew ksur ta' xi tip ta' liġi u ma jridu jiġu mejjuna minn avukat meta jiġu mistoqsija u investigati mill-pulizija il-personalità tagħhom ti tiġi evalwata, il-ċans tagħhom ta' eh, eh, li jerġaw jwettqu reati ħorja probabbli għalhekk irridu noqogħdu attenti dwar dan. il prezunzjoni tal-innoċenza din hija direttiva ta' amministrazzjoni, però mingħajr il prezunzjoni tal-innoċenza id-drittijiet l-oħra, dritt għall-avukat, eccetera tkun illużjoni jekk inti ma jkollokx il-prezunzjoni ta' innoċenza li tiġi rispettata drittijiet l-oħra kieku jisfaw fix-xejn. Il-prezunzjoni ta' innoċenza hija preżenti f'kull stat, fis-sistemi legali ta' kull stat membru. Madana kollu l-implementazzjoni fuq il-post tista' tqajjem ammont ta' problemi, eżempji ta' dan nistgħu naraw il-każijiet differenti li tres qudiem l-Ort ta' Strasburgu fejn il-prezunzjoni tal-innoċenza donna ġiet evitata huwa hemm kunsens fost l-istati membri bħalissa li aħna irridu insaħħu il-kooperazzjoni legali u għanna bżon ukoll standards mini meta nġu għal prezunzjoni tal-innoċenza. Issa, fuq il-prezunzjoni tal-innoċenza jina nixtieq ngħid ukoll li il-Kummissjoni marret li l-in mill-ġurisprudenza tal-Qorti ta' Strasburgu rigward id-dritt li ma wieħed ma jinkriminax lilu nnifsu u għalhekk il-Kummissjoni segwit approċ bażiku sabiex tassikura li dritt tal-konsulenza legali tkun effettiva matul il-kas sħiħ matul il-proċediment kollu. Speċjalment meta nqisu l ħafna drabiet nitkellmu dwar persuni vulnerabbli persuni ma' vulnerabli matul il-żamma tagħhom, id-detenzjoni tagħom, din hija xi ħaġa li hija mittieħda konsiderazzjoni fid-direttiva, numru ta' regoli wkoll il-Kummissjoni tieħu konsiderazzjoni fid-direttiva, però niġbed l-attenzjoni għal fatt li fuq livell Ewropew aħna għandna direttiva u li jekk tiġi adottata ser tkun direttiva li ser tkun ta' titjib meta parokonata ma' situazzjoni preżenti. Palissa hemm biss erba' stati membri li qed iżommu konform ma' dispożizzjonijiet li d-direttiva qiegħda tfittex. Jien ovvjament għandi ħafna wis iktar xinaj, però ħanni għafawnek. hawnhekk. Thank you very much. <coughs> Grazie ħafna. Signori, il-panel eh, jgħataw u dimkom jidispeċini ngħid li tlifna iż-żmien il-ħin għad-diskussjoni u għalhekk jekk hemm xi minnkom li jixtiequ mistoqsijiet jagħmlu mistoqsijiet jistaw um, jamlu dan b'mod informali jina ma bħali xejn li nejt uh, grazzi li l-panelisti tal-prezentazzjoni uh, ta'kom li ringrazza li l-interpreti ta' xolom u l-parteċipanti u nixilkom il-kolissera tat-tajba.